Right, um, we, we now have a quorum, so I will open the committee. Um, the first... Merħba, niftħu l-komitat, l-ewwel punt fuq l-agenda huwa l-adozzjoni ta' l-agenda noħda li l-agenda adottata. ta' jebek, mxie oġġezzjonijiet? Le? Mela mxie xi aħbarijiet x'avviżi min tal-President. L-ewwel net l laqan formali ta' l-ekofin, Nikosija, jiena attendejt bħala president tal-Kumitat bħalma tafu issa regolarment jistednuni il-laqa fukat fuq il-kriżi tad dej sovran u kwistjonijiet ta' Unjoni Bankarja jiena kont qed hemmhekk biex nagħti l-punt di vista tal-Parlament fuq l-Unjoni Bankarja u shadow banking il-sistema bankarja parallela biex naraw fejn Eh, ħanimxu kif ħannem komplu diskussjoni. Fuq it-triologi għaddejjin palissa fuq is-CRA tlieta, it-tieni wieħed seħ fi 13 ta' Settembru fuq il- li tisserraħ wis fuq il-sovereigns, eccetera, u fuq l-affidabilità tagħhom. Mbagħad nittamaw li noħorġu b'xi bosta proposti sa tmim din il-ġimgħa u noħorġu non-paper komprensiva fuq responsabilità ċivili, it-tralogu li jmiss skedat għal 27 ta' settembru. Fuq il-programm statistiku mill-2013-17 l-ewwel trialogu seħ taħt il-presidenza ta' Edward Cicluna li huwa rapporter ukoll fuq dak id-dokument, il-parti leġislativa ġiet koperta u instab ftejn fuq numru ta' kwistjonijiet oħrajn għadhom pendenti u l-annes ser jiġi diskuss matul trialogu ieħor li probabbilment iseħħ fi stadju bikri ta' Ottubru fuq CRD erba CRR aħna dedikajna ħin għalih u deċidejna nipposponu forsi għal iktar tal settembru fuq strumenti ta' kapital u kol fuq banki, banek kooperativi, eccetera, kien immedjat bħal dawn nitres u iżda nishtiq najt li l-progress kien ftit kajman. Il-trialogu li għadda kien fi 11 ta' settembru u l-membri ta' trialogu delegazzjoni tal-Parlament għallu li huma mhux soddisfatti b'din is-sitwazzjoni, speċjalment fir-rigward l-impenji internazzjonali implementazzjoni tal-ftejm ta' Basel Tlita fil-bidu ta' sena 2013. Xtaq ngħid ukoll li kien hemm xi kummenti miż żewġ istituzzjonijiet l-oħra fi stqarrija mal-istampa li qalu li l-progress kajman ġej minħabba l-Parlament u din mhux il-każ assolutament. Kif se ngħid, ma kenniex mandat min-naħa tal-żewġ istituzzjonijiet l-oħra fit-trialogu u dan fisser li ma kenimx mandat ta' negozjati allura ma jgħma naslu kien. kemm minnaħa tal-Presidenza kif ukoll minnaħa tal-Kummissjoni. Fit-tupek, tielet trialogu l-bira 18 ta' settembru, kemm żewġ regolamenti diskutajna fuqhom artiklu b'artiklu inkiseb xi progress iżda ħafna kwistjonijiet għadhom mhux solvuti u nataw il-ġem biex jeġu riveduti stadju aktar il-qoddim. Il-trialogu li jmiss ser seħ fil-25 ta' settembru mit-3 sa' 6 nofs. Fuq Omnibus Il-biraħ kena d-disa trialogu ta' Omnibus 2, il-Kummissarju Barnier propona valwazzjoni teknika fuq il-pakket ta' garanzija ta' medda twila ta' żmien biex isseħ ex ante biex naħlu għalftejn ħari fuq dan id-dokument. Ajopa mitluba li tagħmel evalwazzjoni teknika u r-rapport se jkun disponibbli f'Marzu 2013. Dan jimplika li n-negozjati se rikomplu sa dak iż-żmien. Il-Kummissjoni ser tipprovdi stqarrija bil-miktub fuq il-konsegwenzi ta' din il-proposta jiġifieri li nagħmlu valwazzjoni ex ante u domin ta' konsegwenza għal dan u naraw dan xi fisser bħala ħin u bħala kalendarju. Dan jiġi aġġornat u mbagħad darba l-proposti jiġu konsidrati. Barra minn hekk, irid inħabbar ukoll il-punti 15 u 16 tal-aġenda ħanamluhom bil-kontra wieħed qabel ieħor minħabba talba tar-rapporter fuq il-direttiva tal-abbuż fis-suq. Dak kollox? Namlu sanzjoniet kriminali u l-abbuż tas-suq qabel ma namlu lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwina, l-punt 15, fil-16 qabel 15 li klordni tal-aħħar parti tal-aġenda tagħna. Issa ngħaddu għal punt li jmiss xi ħadd ieħor jixtieq titkellem l-Onorevoli Werner Langen. Nik Grazzi, Sinjura President. Il-smiħ meta ser iseħħ? Nitkellmu bl-Ingliż għax għadak mal bissu il-headphones. forsi tapplika l-kors lingwistiku, Franċiż jew lingwa oħra. Jgħid is-Sur Werner Langen. Iv Mersh, il-smieħ, meta ħaj jiġi pjanat? Nifhem li rċevejna proposta, għattini smieħ, u diġà tlabt din id-domanda informalment meta ħanamlu dan smieħ. Nifhem li l-proposta t-tġib imresqa siġġimat minn qabel għallima proposta qed tirreferi għal proposta ta' Sur Gozes. Anhörung Yves. ta' Yves Merx. Meta se tiġi pjanata din? X'inhija l-iskeda ta' ħin? Grazzi, ntikom aġġornament fuq is-sitwazzjoni bħalma tafu jiena kelli laqa ma' Jean-Claude Juncker il ġimali għaddit għaddiet it li jiena għarraft l-koordinaturi dwara u wara din il-laqa il-president tal-Eurogroup il-taqa mal-president tal-parlament il-kwistjoni ġiet diskussa u koll fil-konferenza tal-presidenti u jekk qed nifhem sew għandu ikun hemm xi komunikazzjoni għaddejja bejn il-President Schulz u l-President tal-Eurogroup. Jiena merċevejt lebda tarif mill-naħa tal-President tal-Parlament fir-rigward din il-kwistjoni minkejja il-kwistjoni semmet li f'Nikosija minn Jean-Claude Juncker li qal li kien qed jistenna korrespondenza min-naħa tagħhom. Jiena tlabt is-segretarjat u safejna fien għalhekk ma mksibna l-ebda progress fuq il-kwistjoni jekk ġietx solvuta jew le. U ma kien hemm l-ebda bidla mill-pożizzjoni tal-Kumitat mid-diskussjoni li kien hemm fin-naħa tal-koordinaturi tlieta fil-ħodu tal-ġimgħa li għaddiet. Il-maġġoranza tal-koordinaturi jew ir-rappreżentanti li qed jirrappreżentaw il-koordinaturi li ħajamlu maġġoranza jekk ikunu sodisfatti u niksbu din il-maġġoranza mbagħad inkunu nistgħu nimxu l qudiem iżda għadna manna l-ebda informazzjoni ta' dan it-tip u anke fid-dawl tal-intervent tal-konferenza tal-presidenti imbagħad wara nkunu nistgħu nagħmlu smih. Jiena dejjem għad li jekk ikun hemm bil nkunu nistgħu nagħmluha tal-imot li l-vot nkunu nistgħu nagħmluh eh, f'Ottubru. Is-segretarjat temporanjament għalunna li konna ħin fis-26 ta' settembru jekk l-affarijiet jiġu solvuti sa' dak iż-żmien. Dak kollox li għandi bħal informazzjoni minn ħatija tiegħi iżda nista' ngħidilkom li uffiċjalment ma kelli l-ebda tweġiba minn għand ħadd. Eżattament wara fil-fatt laqgħa tiegħi ma' Jean-Claude Juncker nhar it-tlieta fil-għaxija tal-ġimgħa li għaddiet. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je d'avoir... Grazie ħafna, Signora President. L-ewwel net, grazzi tal-li għall għal posta elettronika li jena batlek, nittama li għandi din l-opportunità biex nikonfermalkom għaliex minnaħa tal-PPE kull ma kanna x'namlu biex niġbdu l-attenzjoni għal din ħtieġa li ninkludu n-nisa fil-bord u fil-proċedura ta' selezzjoni għall-istituzzjonijiet, eccetera Aħna nemnu li dak kollu li seta' jsir sar. Dak li fadal xisir bħalissa huwa li nħorġu biftejn aħari jew komunikazzjoni li tinvolvi l-Parlament u entitajiet oħrajn. Dan m'għandux ipoġġi b'satin fir-roti jew ixekkel il-smieħ ta' ta' ta'ħerx naħseb li dan smieħ huwa parti mit-trattat u parti mill-proċedura tas-soltu. Iżda ndinfakkarkom ukoll naf li tafu li l-artiklu 283 ta' trattat jgħid li l-Kunsill ħajsottomettilna isem jipproponina isem u mbagħad aħna nagħtu l-opinjoni fuq dan. Dan diġa għattu fil-laqgħa tal-koordinaturi Għanna proċedura minn qabel qabel il-ħatra u f'dik il-proċedura f'dak l-istadju irrid ikollok diversità bejn is-sessi, nisa u rġiel hemmhekk għandna bżonn deċiżjoni. Aħna mhux qed nitolbu li jkun hemm regoli li mhux parti mit-trattat. Naf li dan ħajrikjed il-ħin u minħabba l-qadda korrenti tal-affarijiet naħseb ikun kemm xejn stramp minn naħa tagħna li ngħidu li dan il-Parlament Ewropew qed joqgħod lura dwar il-ħatra ta' xi ħadd tal-Bank Ċentrali Ewropew wara li nafu li l-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed eh, f'pożizzjoni taħraq bħalissa li għandna sitwazzjoni li l-kol nafu per rigward l-Unjoni Bankarja, eccetera. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li nisimgħu lil Sur Hersh malajr kemm jista' jkun. Mbagħad is-26 ta' Settembru jkollna l-votazzjoni naħseb li tkun data tajba. Dak kollu li xtaqt ngħid fuq din l-okkażjoni, Signora President u naf li tifmu il-pozizjoni tiegħi u issa marfi. Grazzi, ċarajt. Meta staqsawni l-mezzi ta' xandir jiena nifhem il-pożizzjoni tiegħek u tal-PPE iżda sissa ma kellna l-ebda bidla minnaħa tal-koordinaturi l-oħra. Estrid, ma naħsibx li għandna bżonn dibattitu ieħor, iżda jekk għandek punt asir x'tagħmel naċċettaħ. Grazzi, Signora President, inti tkellimt dwar smiħ u għet li smiħ jista kun organizzat jek kollox ikun solvut. Ek fimt. Fir il-ħavarliet ikunu solvut nistan organizzaw. Nitlob għal kjarifika. Xirid jiġi solvut jew indirizzat għabel dan? As I've indicated, we are expecting some exchange. Et nistennew Eh, xi bidliet jew xi tip ta' komunikazzjoni nifhem li l-kwistjoni ta' diversità bejn is-sessi ġi diskussa. Nerġa' nibda, tajt il-President. Il-kwistjoni li konna nisa u irġiel fuq il-bord ġi diskussa fil-Eurogroup f'Nikosija fejn il-President tal-Eurogroup eh, fittex mandat biex ikun jista' jitkellem u jagħmel korrispondenzi. Naħseb li Dan se jkun flimkien mal-President tal-Parlament li fil-fatt intervjena. Meta diskutejna din il-kwistjoni fil-laqa tal-koordinaturi kien hemm firxa wiesa ta' opinjonijiet ta' x'passi jistgħu jsiru wieħed minnhom kien li jkun hemm dil-kwistjoni ta' diversità bejn is-sessi fil-istituzzjonijiet kollha in ġenerali tiġi indirizzata per rigward il-ħatrit għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew mhix l-unika istituzzjoni li għandha xi noqqasijiet hawnhekk. U forsi jistgħu ikonna xi tip ta' roadmap għal bilanċ bejn l-ġiel u n-nisa. Imbagħad forsi l-proċedura tista' terġa' tinfetaħ b'nominazzjoni oħra iżda dan ma ġiex aċċettat mill-President tal-Eurogroup għabbażi li huma għamlu l-proċeduri skont it-trattat sissa. Il-fatt huwa li issa sta għalihom li huma jirrikorru lejna. U jiena kont qed nittama li nirċievi xi feedback din il-ġimgħa jekk mhux direttament minn tal-inqas mill-President tal-Parlament Ewropew. Iżda kif qedtilkom, ġala darba mbagħad ikun hemm dan l-intervent minnaħat tal-President, kol ma nistenna huwa li jarfuni eh, x'qed jiġri. Bħalissa qegħdin situazzjoni ta' stazim, ma nafux fej ħaneverħu, ma nistax laqqas morant il-koordinaturi u najt li dan huwa li hemm uffiċjalment u s-sa kif ħanimxu. Għanna l-plenarja ta' Ottubru, naħseb din għanna nimmiraw leja, meta tistaqsu jekk ser niksbu appuntament propju dan iċ-ċiklu ta' xogħol għandna l-sessjoni plenarja li jkollha l-vota ħari fuq dan. L-aħħar ma l-aħħar hija kwistjoni ta' plenarja. Xejn ma sta ngħidilkom aktar għax da kollu naf. Right, thank you very much. We will we will Grazzi ħafna, nimxu l-qoddim u narraf l-koordinaturi l-kulħadd ta' kwalinkwa ħaġa li jarfu lili. Issa nad il-presidenza l-Theodor naħseb li juħaj presidi sal-11 u offs għalix bħalma tistaw tifmu jien għandi affarijiet oħra li nipprova il-ħaq magħhom. I'm giving now the floor to Mr. Presedo. Issa se ngħaddi l-kelma lis-Sur Presedo għal rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Eh, Grazie ħafna, President. Il-Komitat ħareġ ir-rapport annwali fuq il-kompetenza penali f'Mejju u l komissarju s-Sur Almonia, ippreżentaħ fil-Kunsil tal-Affarijiet Ekonomiċi u jiena għaddejt ir-rapport fi 17 ta' Lulju li għadda. Issa ħanamel nagħmel di prezentazzjoni u ħanamel xi kummenti però qabel l-ewwel nett. Dan huwa rapport dwar politika tal-kompetizzjoni. Waqt issir l-ewwel darba wara li rċivejna rapport li fih il-Kummissjoni kienet talbet li jkun hemm bidla fl-istruttura tematika tagħha s'issa l-Kummissjoni kienet għadha dejja bir-rapport tagħha billi tgħid mal-prinċipji ewlenin tal-politika ta' kompetenza, l-antitrust, l-għajnuna tal-istat u l-kontroll ta' ċertu clusters. Ġifri dawn huma il-punti ewlenin li kellhom xaqsmu ma' politika ta' kompetizzjoni. Issa dan huwa parti minn dak li huwa dokument ta' ħidma working paper għannes ma' rapport. U rapport ġi infassal madwar struttura tematika sabiex naraw kif il-politika tal-kompetizzjoni tista' tagħti kontribut sabiex tindirizza l isfidi ewlenin li jeżistu bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Dinna l-istruttura aħna narawa minn dawl favorevoli għaliex tindirizza dawk il-punti il grupp ta' kompetizzjoni ta' din ta' dan il-kumitat kien jek jitlob bil kummissjoni f'daw l-aħħar snin, ġifieri u rapport li għall ewwel darba għandu struttura tematika u għall ewwel darba jirrifletti wkoll uħud mis-suġġetti mill-punti ewlenin illi kien qajjem il-Parlament. Dan jippermettilna nidentifikaw aħjar il-miri u il-prioritajiet tagħna. Nixtieq ngħid ukoll illi fir rapport qegħdin ngħidu li politika ta' kompetizzjoni m'għandix biss dimensjoni settorjali ma' importanti illi miri tagħha ikunu meqjusa wkoll fid-dawl tal-politika tal-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna bżonn naċċertaw li hemm prezenza anki fil-konċer ta' inizjattivi prezentati mill-Kummissjoni fis setturi differenti. Il-punti għallin ta' dan il-rapport jirreferu l ewwel net bħala politika ta' kompetizzjoni kif qed indirizza l-kriżi għandna fil-ħames sena ta' kriżi u din hija kriżi speċifika ħafna illi qed taffettwa lill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari U kif għallu kol grupp ta' ħidma, dina u wkoll l-impjiegi u l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea. It-tielet aspett mbagħad għandu x'jaqsam mal kompetizzjoni fis-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali kif dawn jisu ċertu responsabiltajiet partikolari tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad għandna wkoll ir-raba aspett, ċoħe kif nistaw natu spinta li l-benesseri tal-konsumaturi għanna paragrafu partikolari ħafna dwar is-settur tal-ikel. Umbat nal ubat ta' riflessjonijiet dwar il-ħtieġa li jkun hemm leġittimità u effettività fil-politika tal-kompetizzjoni. Dawn huma bażikament l-aspetti ewlenin li għandna f'dan ir-rapport attwali. Fi kriżi kena diskussjoni dwar il-politika ta' kompetizzjoni jekk din għandix forsi titwarrab u intuwa um, pozizjoni daqxej inqas importanti fi żmien ta' kriżi, però l-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin u rrit kemm hija importanti fil-fatt il-politika tal-kompetizzjoni sabiex inkunu nistgħu niġġieldu l-kriżi b'mod effettiv. Din hija waħda mir-responsabbiltajiet tal-Unjoni Ewropea u kienet waħda mir responsabiltajiet tal-Unjoni Ewropea fejn rajna azzjoni effettiva ħafna hemm ukoll l-għajnuna tal-istat li rajna matul daw l-aħħar sena li għenu sabiex nwaslu għal iktar stabilità finanzjarja u nevitaw il-protezzjonizmu u l-frammentazzjoni tas-suq intern. Fl-istess ħin rajna wkoll ċertu affarijiet li għandhom xieqsmu ma' ristrutturazzjoni finanzjarji dawn il-ċertu miri li huma importanti ħafna li nilħuhom għaliex jistgħu jkunu utli ħafna għal mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni fuq skala Ewropea. Il-kompetizzjoni għalhekk ippermettit illi nużaw b'mod aħjar ukoll ir-riżorsi pubbliċi. Il-banek illi ċivew xi tip ta' jnuna mill-istat u dawk li ċivew l diretta, ovvjament iridu issa jiffukaw iżjed fuq il-modell eh, ta' negozju, iridu jaraw kif jistakunu iktar viabli u jnaqsu l-impatt f'żewġ oqsma ewlenin, iġifiri ma dawk, il-kompetituri li ma ċivew xajnuna ġifiri tukunem hemm bilanċ fil- livell ta' kompetizzjoni u jnaqsu wkoll l-impatt tagħhom fuq il-kontribwenti għaliex dawn biex ngħidlek huma barra mill-ambitu tar-riskju. U għalhekk huma dawn iż-żewġ linji li qegħdin jiġu proposti li għandhom jinżammu u li rridu insegwu żewġ linji wisajn ħafna, bambitu wisa ħafna, ma li huma importanti ħafna anke għal-fitur. Mbagħad dwar is-servizzi finanzjari, aħna nġabbu kummissjoni sabiex issaħħaħ il-politika kollha tagħha li għandhom x'jaqsmu mal-kompetizzjoni u il-kontroll sabiex nipromovu suq finanzjarju aktar miftuħ u imġiba aktar bilanċjata. Napprezzaw ix-xogħol ta' kummissjoni minħeġġuha li tibqa' taħdem fix-xogħol tagħha fuq il-suq tad-derivati u imbagħad għandna wkoll il-credit default swaps u l-informazzjoni għandha x'taqsam ma' swieq finanzjarji naħseb il kummissjoni għalhekk f'dawn ukoll għandha tkompli tagħmel ir-riċerka tagħha f'dana l-qasam u fl-istess ħin Nitolbuha sabiex tagħmel sorveljanza mill-qrib ħafna ta' dawk l-operaturi finanzjarji l-aktar importanti u l-impatt ukoll tal-imġiba tagħhom ta' dak li jamlu, ta' dak li jamlu ma fuq is-suq. Imbagħad għandna wkoll referenza għal rating agencies għal volatilità tal-prezzijiet u fl-istess ħin nitolbu l-Kommissjoni sabiex tibqa' d-dejja bl-azzjoni tagħha f'dak li għandu x'jaqsam mal-funzjonament ta' tipi ta' interess. Jeżistu informazzjoni dwar it-tivor, livor u nasab il-politika ta' kompetizzjoni. Għanda tiċċara x'inhuma responsabiltajiet ta' kulħadd u x'inhuma l-ambiti ta' kull qasam f'dan is-suġġett. Imbagħad dwar it-tkabbir u l-impjigi Dak li għadin nejdu għawnek hija li l-politika tal-kompetizzjoni tista' wkoll tejn sabiex nżidu l-produttività u għalhekk ukoll il-kompetizzjoni kompetittività fuq livell globali. Aħna naħseb li dan huwa l-kontribut li tista' il politika tal-kompetizzjoni l istrateġija Ewropea 2020. Naħseb li għandu jkun hemm tkabbir inklusiv u sostenibbli illi huwa ibbażat fuq propju politika ta' kompetizzjoni, l-iżvilupp intelligenti, iridu nilħu l-agenda digitali, eh, eh, nipromovu l-innovazzjoni, dawn huma affarijiet importanti ħafna. U ovvjament irid ikun hemm l-iżvilupp ukoll ta' dan kollu fil-ħdan din il-politika. Imbagħad għandna wkoll il-kwistjoni tal-ambjent illi ridu nippromovu pereżempju teknoloġiji iktar favorevoli għall-ambjent u il- linje gwida dwar l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju irridu wkoll naraw kif nistgħu nimminimizzaw distorzjonijiet tas-suq u inqas ta' volatilità fil-prezzijiet. Dejjem fid-dal tal-Strategija x'irnaxin il-politika tal-kompetenza tippromovi l-aċċess tas swieq min-naħa tal-ċittadini kollha illi huma involuti f'xi tip ta' attività ekonomika l-intraprizi u il-politika tal-kompetizzjoni tagħti wkoll kontribut għal progress ekonomiku, tindirizza n-noqasijiet tassu u Fosma ta' servizzi ta' interess ġenerali u koll, ħna nasbu l-politika ta' kompetizzjoni għalek tejn sabiex nilħu l mili tal-istrateġija 2020 għandha tkun assoċjata mill-qrib ma' din. Palissa jeżisti pakket illi parlament palissa tiġa tkellem fuqu għalxin xini l-pozizjoni tijaj, aħna għadna li dawn l-affarijiet ta' interess ġenerali jrid ikun hemm settament iktar sempliċi ċaru flessibbli fiħdan qafas li fih is-servizzi bħal pereżempju l-isptarijiet u l-housing u s-servizzi soċjali kollha is-servizzi ta' interess ġenerali li jaqgħu taħt ċertu limitu minimu jridu ikunu eżentati ġifiri dak li jaqaw ta' dan it-threshold, jridu dejjem mive jiġu studjati u jridu kemm ċertu supervizjoni imma jridu jiġu eżentati mill pratika ta' kompetizzjoni sabiex għom. Il-kwistjonijiet tal-saħħa per eżempju, il-pratika ta' kompetizzjoni tija importanza kbira u Anki il-kwistjoniet per eżempju li għandhom xaqsmu mal-protezzjoni tal-privattivi e, titli dawn huma kollha affarijiet ta' natura sensittiva ħafna għaċ-ċittadini tagħna u jingħataw importanza ekonomika kbira ħafna min-naħa tal-politika ta' kompetizzjoni. U aħna għalhekk qegħdin naċċertaw li l-operaturi kollha u s-swieq jaħdmu kif suppost. Fil-rigward il-promozzjoni tal-benesseri tal-konsumatur aħna fukajna fuq il-lat tal-ikel. Is-settur tal-ikel bħalissa għandu impatt fuq l-inflazzjoni fuq l-ekonomija domestika. Per eżempju, l-14% ta' tħul tal-familji Ewropej fil-fat jintafaq f'dan is-settur. U allura jt ikun hemm qafas inkluża negozjati kollettivi f'dan il-qasam biex naċċertaw li l-organizzazzjoni ta' produtturi jaħdmu skont regoli pro-kompetittivi u jrid ikun hemm ukoll sorveljanza u vigilanza tal-prezzijiet tal-ikel sabiex nevitaw li jkun hemm distorzjonijiet tas-suq. Kemm konnukazzjoni wkoll illi rati li differenza ta' prezzijiet kif jaslu għand il-konsumatur ikun hemm distinzjoni kbira, ikun hemm il-prezz li ħallas il-konsumatur ikun ħafna iktar roli, għalhekk il-politika ta' kompetizzjoni tittara illi l-affarijiet isiru kif suppost u trid issaħħaħ il-politika ta' kompetenza il- Ix-xogħol ta' ħafna il-qasam, anke pereżempju speċjalment fil-qasam tal-prodotti tal-ħalib u il-ħalib, is-suq tal-ħalib. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-effettività tal-politika tal-kompetizzjoni. tal politika tal kompetizzjoni il-leġittimità dejjem timxi jitfit mal-rwol tal-parlament l-accounting tal-komitat, l-akkontabilità, ġifiri tal-komitat rritu kun dejjem kontrollat ix-xogħol tagħha u rridu nkomplu nsaħħu id-dialogu strutturat illi għandna mal-Kummissjoni Ewropea għandna naħsbu li proċedimenti fil-qasam tal-kompetizzjoni Iridu jibqaw għaddejjin jitjibu n-garantixu id-drittijiet ta' ċittadini tagħna speċjalment oqsma partikolari li jridu jittieħdu konsiderazzjoni. U irridu naċċertaw illi naslu anki għat-tmim ta' negozjati ta' sabiex kolna formuli sadisfaċenti għal Loqsma kollha l-atturi kollha interessati. Minn bandi kollok ċertu sanzjonijiet li jkunu diswasivi proporzjonati, ma mill banda l-oħra irridu nqisu wkoll il-konsekwenzi tagħhom biex naċċertaw li dawn ma jkunux ta' detriment għal viabilità tal-intraprizi u li ma jkunux qegħdin jimminaw is sopravivenza tagħhom. Aħna nqisu wkoll il-possibilità li mmorru lil in mill-ambitu tal-intraprizi u jrid ikun hemm riflessjoni wkoll fuq ir-responsabbiltajiet tal- ħaddiema tal-intraprizi li jkunu jistgħu jisogwhom u naċċertaw il-politika tal-kompetizzjoni forsi m'għandix tidħol f'ċertu u tiffinalizza ċertu aspetti rridu naraw xinu ma l-aqwa eh, prassi l-esperjenzi tal-persuni involuti fil-kummerċ imma rridu wkoll inqisu il-pilastru pubbliku u nevitaw kif ngħidu dejjem aħna l-eċċessi ta' sistemi per eżempju ta' suq Nord Amerikan, però nevitaw ukoll mbagħad mill-banda l-oħra serita eżaġġerata. Nitolbu l-Kommissjoni sabiex ikun hemm kooperazzjoni kemm fil-ħdan il-netwerk ta' kompetizzjoni Ewropea imma anke lil minnu sabiex naċċertaw li jkun hemm l-ikbar konverġenza fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni fis-swieq sabiex ikun hemm eh, iktar kontabilità stretta għal dawk responsabbli. Din tiskolna politika aktar proattiva, aktar effettiva. U biex naċċertaw ukoll li soċjetà ċivili tieħu sehem ukoll fil-disinn u l-kontroll ta' dawn il-politiċi bl-aktar mod attiv. Issa biex nagħlaq nirringrazzjakom tax-xogħol illi għamlu il-membri differenti tal-grupp ta' ħidma fil-qasam tal-kompetizzjoni naħseb illi qed nitkellem sem kulħadd meta nifraħ li sinjura Ines Morgaw li għada kif ehm, kella tarbija u nifirħula. U natu merħba u koll sostitut taħħa fil-dan il-grupp taħna, grazzi. Thank you, Mr. Presedo. We will start with shadows because we are already behind. Tajjeb, jiet il-President, nafsu naqra fuq l-acceleratura xeridu nlaħqu mal-agenda u għedin naqra l-ura Mr. Gunnar. Grazie President. Grazie tar-rapport u xol xogħol siwi tar-rapporter. Naħseb li bħalissa din flimkien ma' rapporter u l-predeċessur tiegħu flimkien qed nimxu l-qoddim dwar kif qed nużaw dan it-tip ta' rapportaġġ biex nastu għal strument biex nkun nistaw nkejlu l-vitalità tal-ekonomija Ewropea Naħseb li din hija mossa importanti li aħna qed nieħdu pass importanti l qudiem Fil-kriżi li għaddejjen minna bħalissa dejjem nistgħu nistaqsu jekk għamilniex biżejjed fir-rigward is-suq intern. U nittamaw li l-koll nistgħu naqblu li ma minniex biżejjed għaliex kieku għamilna biżejjed kieku ma fadal xejn xisir jew ma fadalx wisq xisir u din ma tantx turi tama għalġejjieni, iżda irridu nxamru kmiem u fadlenna ħafna x'namlu. Nirrid nisħaq żewġ temi oħra li preżenta rapporter l-ewwel Il-perspettiva tal-konsumatur. Il-kompetizzjoni hija kruċjali mill-perspettiva tal-konsumaturi. Sur Sanchez Presedo qed jisħaq fir-rapport is-settur tal-ikel Jien nixtieq nżid ma' dan li dak kollu li jista' jintqal dwar is-settur tal-ikel jista' u għandu jintqal ukoll dwar is-setturi l-oħra kollha tal-ekonomija Ewropea. L-affarijiet li saħaq fuqhom ir-rapporter eżattament dwar l-ikel huwa relevanti għal partijiet kollha tal-ekonomija tagħna. Għalhekk dan huwa messaġġ tajjeb mhux biss dwar 14% tal-ekonomija Ewropea, jekk aħna nistgħu nkunu deċiżivi u koraġġużi nistgħu nkunu nitkellmu dwar 100% tal-ekonomija Ewropea. U dan huwa lan li ser ikolna. La iktar u laqas inqas, iktar ma jistax tagħmel, jistax tagħmel iktar minn 100%. U r-rapporter semma perspettiva oħra li hija d-dimensjoni dinamika tal-ekonomija Ewropea għaliex kultant donna ninsow li l-kompetizzjoni mhix kwistjoni bejn il kompetizzjoni bej kumpaniji eżistenti, il-kompetizzjoni hija li permetti atturi oħra ditlu fis-suq, idea ġodda, prodotti ġodda, opportunitajiet ġodda. U jekk hemm xi ħaġa nistgħu naqblu fuqha li hija nuqqas tal-ekonomija Ewropea hija li jitlu edeja ġodda, kumpaniji ġodda, atturi ġodda fuq is-suq, impjiegi ġodda. U fuq dan, nixtieq ngħid li dawn ir-rapporti annwali jistgħu jkunu wieħed mill-iktar strumenti importanti għal dan il-Kumitat u għal dan il-Parlament biex bekk ikun jista' jieħu azzjoni dwar kif ħanwetqu eh, suq intern modi differenti Naħseb li dan importanti u naħseb li l-Kummissjoni ser se terġa' tindirizza dan u forsi jkun jistgħu jaħdmu fuq fir-rapport preżenti li aħna ħanisħu sur President li meta jkollna kompetizzjoni u fejn il-kompetizzjoni tkun qed taħdem l-ekonomija Ewropea tkun b'saħħitha. Il-problemi mumiex f'dawk loqsma fejn aħna għanna l kompetizzjoni Il-problemi tagħna Sur President, ifeġġu fejn aħna m'għandniex kompetizzjoni. U mhix skuża għalina li ma neħdux azzjoni f'dawn l osma Għalhekk jien qed ngħid li ser ikonna żewġ perspettivi u jiena kuntent li r-rapporter eh, kellu viżjoni miftuħa biex inkludi din fid-diskussjoni fil-xogħol konġunt tagħna. L-ewwel qabel kollox irridu nagħtu ħarsa lejn dawk is-setturi fejn hemm nuqqas ta' kompetizzjoni minħabba leġiżlazzjoni. Iżda din il-kwistjoni hija problema ġeneralment minħabba l-leġiżlazzjoni. Fuq livell nazzjonali u ma rnexxinniex insaħħu s-suq intern fir rigward is-settur tas-servizzi, eċċetera. U jiena sħaqt u l-għajt li għanna din l-opportunità biex niddiskutu din il-kwistjoni. Iva, rridu niddiskutu servizzi ta' interess ġenerali u ma' parti kbira tal-ekonomija Ewropea. Iżda jiena naħseb li s-settur pubbliku u responsabilità pubblika hija li tissalva gwardja il-konsumaturi ta' servizzi ta' interess ġenerali u mhux il-kumpaniji differenti. L-aċċess għas servizzi ħanejnu li nigarantuhom li l-fornituri li jkunu obbligati li jagħmlu l-almu tagħhom sabiex bekk waslu l-aqwa affarijiet u prodotti għal konsumaturi u naħseb li ħan estendu l-ambizzjonijiet tagħna f'dal qasam. It-tieni ħaġa hija li għandna nisħu fuqa sabiex nkun nistgħu nippromovu ix xogħol ta' dawn l-oqsma u l-kompetizzjoni hija li nisħu l-ċittadini Ewropej li fejn ikonna l-kompetizzjoni aħna nkunu ta' suċċess. Iżda mhux biss suċċess fej ikonna kompetizzjoni, iżda fej ikolla impjiegi ġodda. Jekk ma jkunx impjiegi ġodda jew sigurtà ta' impjiegi ġodda, ikun ħażina importanti li jkollna kompetizzjoni vitali u fin, speċjalment fin-negozju fuq oħrajn biex dawn l-impjiegi nastu għalihom. Su President jiena nħares qudiem biex naħdem ma' rapporter sabiex bekk nkun nista' nżid l-ambizzjoni mill-Parlament viżavi l-Kummissjoni u l-Kunsill. U naħseb li waħda mill-affarijiet li ħanħarsu leja kif semma rapporter hija lajnuna statali u kif nistgħu naqsu dan biex nżidu l-opportunitajiet tal-kompetizzjoni u ħanna toħarsa kif nistaw nżidu l-kompetizzjoni fl-oqsma kollha, settur tal-ikel ukoll u anke setturi oħrajn u naħseb li nistgħu nagħmlu xogħol tajjeb sabiex nisqu l-importazzjoni l-importanza għaċ-ċittadini Ewropej għax l-importanza tal-kompetizzjoni miex biss kompetizzjoni bejn il-kumpaniji eżistenti iżda li tiftaħ għal ideja ġodda l-ekonomija Ewropea. Naħseb li r-rapport kif inhu bħalissa huwa punta tluq tajjeb għal dan ix-xogħol. Grazzi. Uh, <laughs> Signora Sofi, Iva, grazie President, l għanet nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-abbozz tal-rapport tija, waħna għakun għadin proponu xie emendi. Iktar biex nżidu ma' test mill nibdluħ. Nix namel xie kumenti dwar il-rapport ta' Kommissjoni Ewropea nfissa l għannet Fuq il-PAK u l-Politika Komunità Sajt, il-Kummissarju fil-rapport tiegħu jisu qed jimplika illi CIP u CFP u riformi tagħhom mhumiex tajbin mill- perspettiva tal-politika tal-kompetizzjoni. Issa, il-kompetizzjoni taħdem bħala kulleċ. Allura, kif jitkellmu bejnietom il-kummissarji tal-kompetizzjoni u dawk tal-CFP u l-PAK minnaħa l-oħra. Gunnar Hockmark kien qed jgħid l-istess ħaġa għandna bżonn l-applikazzjoni tal-regoli tal-kompetizzjoni fl-oqsma kollha tal-politika inklusi s-sajtu l-agrikoltura. Imbagħad it-tieni net m'iniex ċerta jekk għandniex ninkludu għad il-ħaġa fir-rapport imma l-inqas ikollna referenza lija il-kwistjoni ġifieri tal-manipolazzjoni tal-lajbor u l-urabor. Għajkun hemm smiħa aktar tar dan ix-xahar imma nixtieq nkun naf daqsxejn iżjed mingħand il-kummissjoni x'sar biex iwaqaf din. Għaliex għandna Kun sena għatina l ħajkun hemm strumenti sabiex naċċertaw li xaġa bħal din ma terġax isseħ, imma oħrajn nħossu li l-istrumenti kienu tiġa hemmhekk sabiex il-Kummissjoni tindirizza problema għalhekk nixtieq inkun naf x'għamlet il-Kummissjoni u għaliex ma passi qabel. Il-punt wara fuq l-aġenda ħatkun dwar il-cards, il-pagamenti u l-mifs. Din hija xi ħaġa illi hawnhekk fil-Parlament semmejnija kemm il-darba imma l-Kummissjoni ma għamlet xejn. Sa frattant kien hemm każijiet fil-qorti qudiem il-qorti u ma nafx għalfejn il-Kummissjoni tħalli fidejn il-qrati biex jagħmlu il-politika minflok taġixxi i jinfissaw tipproponi l-inizjattivi. Nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni issa ix ħatiħu passi sabiex taċċerta li jkun hemm passi livell ugwali għal kulħadd kif dan il-qasam. Fed dibattitu ta' qabel il-Kummissjoni għaltilna dwar il-livell inkwetanti ta' għajnuna statali mhux ġustifikati taħt ir-regoli attwali u ma nafx kif danna ma jidirx iktar fil-rapport ma niftakarx ċifri preċiżi imma konna għedin nitkellmu dwar 40% u naħseb li dina supposta għanda tal-armana imma mux tal-li aktar li laqas biss jam semmija u nishtiq li kun hemm daqsxejn spjegazzjoni aħjar minnaħa tal-Kummissjoni imbat dwar ir-rapport ta' kummissjoni nixtieq insemmi wkoll il rimedju kollettiv il-collective redress Ninqas dejjem ma naqblux mhux hekk. Il-Kummissjoni donna trid illi żomm ċertu eżenzjoni mir-regoli ta' trasparenza skont il-proċedura ta' leniency. Imma għaw minn li l-eżenzjoni ta' automatiċi mhumiex ġustifikati. u jazbu li kull eżenzjoni għandha tiġi ġustifikata. Mod preċis, dwar il-rapport Sanchez forsi maturoniku għawnek f'paragrafu 3 għanti tajt illi il-reġim ta' krizi straordinarju fir rigward tal-għajnuna statali għada tiggarantixxi l-istabilità finanzjarja, ma stabilita finanzjarja ma teżistix, ġifiri, ma nafx eżattament għadin nigarantixxu għaw paragrafu 4 jgħid li l-banek li qed jirċivu l-għajnuna statali jdu naqsu d-daqs tagħhom jiffukaw il-modell tal-kummerċ tagħhom u mizzaw l-impatt ta' kompetitturi li ma tawx għajnuna. Issa jien onestament, parti minn dan il-paragrafu joħloq l-dubji u nħos li regola simplistika wis ma tistax tapplika għal kull kas u ma naħsibx li għanna namlu xi tip ta' talba ġenerali biex il-banek inaqsu id-daqs tagħhom għalhekk nipproponi dan il-paragrafu neħħuh. Grazzi President, grazzi u ngħaddi issa lis-Sur Lambert. Grazzi President, jiena ħaniprova nitkellem fil-qosor. Nibda billi Insemmi xi ħaġa li qal Gunnar avolja issa tella dwar is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għax dan huwa qasam li forsi ma naqblux għax għal li servizzi jridu jingħataw ma' mbagħad l-atturi jridu jina taħt ċertu pressjoni tas-suq. Il-mod kif jaħdmu s-swieq u mill-esperjenza tiegħi nara illi għadin nifokaw b'mod limitat ħafna fuq ċertu profit immedjat li ma jwaslux għal tip ta' sistema ġifiri onestament jekk aħna nafdaw is-swieqa kif jaħdmu illum ma naħsibx li ħajrna xinna nilħu l-iktar livell oli ta' effiċjenza minn perspettiva eh, long term għax is-swieq ma jaħdmux hekk. F'dinja ideali fejn għanna swieq li għandhom inċentivi għawija sostenibilità, ġi sostenibilità soċjali, ambientali u ta' profitti, nejtiva naqbel li ma l muxak mhux hekk jaħdmu fil-verità u minna kejja nuqqasijiet kollha l-istati mhumiex dejjem jagħtu eh, joffru servizzi eh, mod tant negattiv f'term ta' kura ta' saħana għanna u 11 tal-GDP fl-Istati Uniti, 16% fil-Stati Uniti, sistema privata fil-Stati Uniti u publika fl-Europa u minn kullat naraw li fl-Europa sistema jahjara niktar valura l-fnusja e, fil-sistema tal-Unjoni Ewropea ma tam qabla ma dik l istati Uniti. Ġifirina ma naqbaċu naf dakiku kif ġiġi il-dawk privati li għamlu il-ħagġa it-tajba u dak pubbliċi li għamlu xogħolhom ħażin. Ir-rapport jogħġobni li qasir. Ma xin daħlu kollox. Umbat, meta nitkellmu li rridu naħdmu għal-ċittadini għal-konsumat għal-swiq għal-konsumaturi u għal-ċittadini. għal konsumat għal swi għal konsumaturi u għal ċittadini għal konsumat u għal ċittadini Għadda nitkellmu dwar nies, ma nafx għalfejn qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn ċittadini u l-konsumaturi xistaw nitkellmu dwar kontribwenti u uh, nies differenti, kwalifiki differenti, imma naħseb nitkellem dwar in-nies. Ma nagħmlux distinzjoni bejn konsumaturi ċittadini ġifieri. U rridu wkoll naraw kif is swiq ma jagħmlux ħsara lid dinja sewa biex tipprovdi l-bniedem. Aħna kun għadin namlu ċertu emendi f'dan il-qasam ġifiri kwistjoni tal-ambjent, unbat. Din hija ħaġa li semmejnija kemm il-darba aħna minn dejjem fit-207 aħna qegħdin nitkellmu dwar is-swieq l-istituzzjonijiet finanzjarji. Imma l-istituzzjoni finanzjarji l għanna issa huma ikbar U jekk dan mhuwiex teddida suq illi jaħdem tajjeb allura jiena ma nafx tista' tkun dit teddida, il-Kummissarju naf illi mħasseb ukoll dwar dan, però kieku kelli niġġudika l-azzjoni tal-Kummissjoni bir-riżultati li tikseb ikolli ninkwita jiena u nitħasseb illi għadna il-bot ħafna mill-miri tagħna sabiex nelliminaw il-kunċett too big to fail Aħna mandiċ ikonna daw l-istituzzjoni li kunu gbar wisq biex ifallu, għalix huma istituzzjonijiet illi jwaslu distorzjoni ta' suq tant għandhom seta illi ekk jiġri, għagħabnak li għal Gunnar dwar il-possibilta ta' ta' bidu ġdid biex nibdew nikkompetu imma ħarsu lejn l-industrija finanzjarja il-kontra ġara f'termini ta' innovazzjoni rajna wis innovazzjoni fl-industrija finanzjarja ġifiri forsi li għanna bżonn huwa illi jekk l-innovazzjoni ħatmu lura għal ġbir ta' depositi u self għal investimenti ta' valur, dinajja xi ħaġa innovattiva fija nfisax mhux kolħat jammela dil ħaġa finanzjarju di kan nappoġġawa kiku. Imma il-mod kif huma strutturati swieq finanzjarji illum le kompetizzjoni memx. Illum għanna garantiji espliċiti jew impliċiti min-naħa tal-gvernijiet u dan minn persuna tal-partit aħdar illi ma jistax jappoġġa daw l-affarijiet. Dan il-kommenti tiegħi u issa nemmen daw ir-rapport dan ir-rigward. Now, Mr. Derkian. Yeah, my first name uh, is Derkian, my last name is Epping. Iva, jina jisimni Epping, kun jomi Epping fil-fat, korrezzjoni minn kelli mawnek. Jina nirringrazzja l-Sur Presedo għal abbozz tal-rapport tiegħu għaliex qed ħafna avvenimenti importanti u bidliet li seħew dawn l-aħħar din aħħar sena. U fil fat kienet sena imqanqla wkoll. Se resaq diversi emendi li l tal tar-rapport u jiena xtaqt nillabora fuq diversi minnhom dawn. L-ewwel nett it-tweġiba għall kriżi jiena kont sorpriż naqra il-sur presedo et jifraħ illi ikunem u kol eh, dal l-appoċ għal għajnuna tal-istat il-sena l-oħra però fil-parlament talab illi dawn il-mizuri temporani ġu fit tminum fil 2009 ma tien kont rapporter għal rapport għal kompetizzjoni jina u kol emme kont nibza illi dawn il-mizuri temporani ma jkunux tant eh, tali ġifiri ma jibqawx temporani u għallura din il-ħagġa sambaqat kifini Issa qed isir ix-xogħol min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-modernizzar tal għajna tal-Istat u jiena għandi pjaċir nara l-kontenut tal-bidliet u nifhem ukoll il-Kummissjoni x'qed tippjana l-ġejjieni. Bħalissa jidher li dawn il-pjanijiet mhux se jinkludu is-settur finanzjarju sab bidu net aktar kmini din is-sena Sur Barroso tan l-parir illi nżommu ir-reġim ta' emerġenza f'postu għal banek u għal kumpaniji finanzjari jiena nappoġġa l-intenzjoni li noħolqu strument tajnuna tal-istat biex neliminaw l-distorzjonijiet fis swieq minħabba l ta' tal-istat. Ma naqbilx mal-mod kif il-rapporter juża il-krizi attwali bħala skuża biex imbidlu l-anijiet tal-politika ta' kompetizzjoni. Lan aħari ta' din il-kompetizzjoni għandha tkun li neħu l-ostakli għat fil-moviment ħieles ta' servizzi, prodotti, persuni kif ukoll għal-kapital, per eżempju. U huwa importanti l-inklużjoni mm, l-inklużjoni soċjali xorta waħda ma rridux imorru kontra il-politika ta' kompetizzjoni biex bekk noħol biex bekk naraw noħol noħolqu aktar kompetizzjoni u naqbel ma' Sur Hockmark dwar dan. Il-kompetizzjoni twassal għal aktar kompetitività u dan huwa l-qofol tal-problema fi żona Ewro bħalissa. Hemm mistoqsija oħra wkoll minn tiegħi dwar kriżi tal-żona Ewro. Preferenza għal merger ta' seba banek reġjonali fi Spanja għal bank wieħed il-limbat sar eh, too big to fail u allura xkien l irwol hemmhekk tal-Kummissjoni fejn titħol l-awtorità tal-politika ta' kompetizzjoni f'dan il-merger għaliex dana kollu kellu konsekwenzi kbar ħafna għas sistema tal-euro. Fl-aħħar net, ma nix ninsew lanqas l-irwol tal-DG Competition bħala u koll eh, għandu pozizjoni essenzjali. Jimmin ix konvint il-parlament għandu jkollu u koll aktar sem fl-attivitajiet tijaw metan isu l-rwol importanti ta' diġi kompetizjoni tal-ħidma ta' suq internu għalek nappoġġa l-okazzjoni mġdijt ta' risorsi lejn dan id-diġi billi eh, nużaw ħoddima minn DGs inqas importanti għaliex il-politika tal kompetizzjoni hija ħidma importanti ħafna għal kommissjoni grazzi. Min qed nara l-kollega li għandu jitkellem. Issa, u allura catch the eye, l-onorevoli Schwab. Grazzi, Sur President. Jina bozzajt l-opinjoni fil-Komitat ta' Suq Intern. U allura minix Eh, tant involut fil-proċedura catch the eye. Iżda nirringrazzja li rapporter għal dokument preċiż u nemmen illi il-kollegi il kollegi għandhom jagħmlu kontribuzzjoni tagħhom fl-istess direzzjoni għaliex jekk il-Parlament Ewropew għandu jkollu is-sem tiegħu, allura għandna aħna nitkellmu dwar il-preċiżjoni. Ċertament jiena se nagħmelek mal-Onorevoli Hockmark fisem il-PPE. Issa, il-Kummissjoni Ewropea fid-DG Competition hija xi ħaġa li issa nistgħu nifhmu aħjar Jina nilqa dan il-pass u jekk is-Sur Epping jixtieq li diġi Competition ikolla aktar ħaddiema allura. Din hija xi ħaġa li tassew jeħtieġ li nagħmlu jekk irridu wkoll nittrattaw il-kompetizzjoni u l-liġi tal-kompetizzjoni. Digi Competition dejjem batiet minħabba tnaqqis budgetari, iżda jekk neħtieġu liġi tal-kompetizzjoni u allura naraw illi jkun hemm ukoll miżuri meħtieġa kontra l-kartels, il-Kummissjoni minħa tagħha jeħtieġ illi jkollha il-ħaddiema neċessarji. Huwa tassew diffiċli għall konsumaturi illi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom taħt liġi privata Huwa ferm eħfef eh, li naraw il-Kummissjoni tieħu azzjoni. Din is-sena nixtiequ ukoll naraw it-tlestija tas-suq diġitali u għalhekk il-nasijiet elettroniċi huma tant u daqstant importanti. L-ikel kif qal Sir Hockmark huwa settur fost ħafna oħra. Iżda huwa interessanti dak illi id-deskriva sur Sanchez Presedo. L-għajnuna tal-Istat hija kwistjoni li l-Kummissjoni qed tikkonċentra fuqha din is-sena u rridu niddiskutu bekk allura jekk eh, nżidu il-livelli minimi bħala valuri hija xi direzzjoni tajba. Ċertament hemm il-vantaġġi, però jeħtieġ illi nikkonsolidaw budget sanzjonali fis-stati membri kollha. U allura espazzjoni ta' dawn il-valuri ta' livelli minimi ma jridux umbat jaslu għal inforzar fejn jidħol l-għajnuna tal-istat. Politika l-kompetizzjoni, kollox ma kollox, ċertament miex politika ta' tini klassi, hija politika importanti minix tant kritiku lejn paragrafu 4 kif qalet il-kollega minnaħa tal-liberali eh, nemmen illi iridu nsaqsu għalfejn il-banek edin jirċevu lajnuna tal-istat bankje per eżempju Jena kritiku u kol fejn tidħol paragrafu 5 il-mekanizma ta' stabilita u importanti għall-Unjoni Ewropea mniex ċert jekk dana u postu hawnhekk fil-politika ta' kompetizzjoni. Jider li li dan il-paragrafu u postu huwa frapport differenti għal kollox. Nilqa paragrafu 19. Għamnek edin nisħu l-importanza ta' programmi ta' konformità. Is-Sur Epping f'22 eh, qed jgħidli li l-Kummissjoni teħtieġ aktar riżorsi u allura hawnhekk qegħdin naqblu bejn il-gruppi dwar dan il-punt. Xtaqt ukoll insemmi punt li normalment l-nerv li felt isemmi. 16 hemm appoġġ ta' rwol tal-Parlament eh, fi tfassil tal-politika. Dan huwa punt li aħna pala Parlament iridu nisqu dwaru u jista' jkun rwol aktar effettiv u attiv jekk inkunu aktar preċiżi u speċifiċi u għalhekk inħoss li r rapport Sanchez Preseto huwa tassew preċiż. Grazzi ħafna l-Onorevoli Prada. Onorevoli Padar, grazzi President. Grazzi u koll l-Sur Sanchez Presedo xogħol tajjeb tijaw. Jina xta nitkellem dwar l-ikel, l-agrikoltura u s-sajt. ċertament neħtieġu nisqu l-importanza tal-agrikoltura u s-sajt fil-politika ta' kompetizzjoni. Jidirli illi huma universi paralleli bħalissa. Pa Dan għaliex l-agrikoltura u s-sajt huma governati minn mill-risorsi konġunti tal-Unjoni Ewropea rridu niskuraw li dawn il-linji ta' politika jirrispettaw ukoll regoli ta' kompetizzjoni ġusta nisimaw kemm il-darba l-Kommissjoni tajt fil-kontest tal-budget tajt eh, affarijiet bħal, per eżempju, rridu nittrattaw il-realtà politika, taqs li kieku din il-realtà hija parti mill-politika kompetizzjoni. Iżda, ovvjament, dana mhux il-kasu, allura jeħtieġ li nkunu onesti u ġusti meta nitkellmu eh, dwar dawn l-osma fil-qasam tal-kompetizzjoni. Grazzi ħafna, infakkarkom illi dwar il-proposta ta' riforma tajnuna tal-Istat se jkollna proċedura ta' konsultazzjoni, workshop dwar dan issir fil-25 ta' settembru. Tajjeb. Issa bħal fil sa' kemm nixi sarijad mill kummissjoni nerġa' natikom il-kelma, un bat fl-axar nisimaw l-rapporter. Nitlobkom iżommu fil-qosor għaliex ovvjament qegħdin wara l-ħin. Mela, il-Kummissjoni għandha intervent? Iva, grazzi, President. Il-Kommissjoni tilqa la bozz ta' opinjoni ta' Sur Sanchez Presedo li rifletti diversi punti importanti ta' xolna is-sena l-oħra. Napprezzaw u kol il-vuċi pozittiv ta' rapport kif ukoll l-appoċ għal diversi azzjonijiet li saħħew is-sena l-oħra u li għadu maddejjin. Nifmu ukoll l-approvazzjoni ġenerali li qegħdin indunaw bih għal format il-ġdid tiegħu għal dan ir-rapport ta' kompetizzjoni. Kummissjoni temmen din il-politika hija parti tal-tweġiba meta nsidu l-isforzi tagħha biex ikun kondizzjonijiet aħjar kif ukoll nirkupraw l-ekonomiji tagħna. Azzjoni ta' nforzar f'dan il-qasam jiffokaw fuq l-anijiet ta' suq intern tal-Kummissjoni u diġikom u kol ta' appoġġa inizjattivi oħra tal-politika f'dan il-kontest. Aħna u kol ħadna nota ta' diversi punti li smajna l-lum u niġu allura li għom aktar l-qoddim, iżda minn issa nishtiqu e, nifukaw fuq diversi punti speċifiċi. ħadna nota tal-appoċ kontinwu ta'kom għal konsiderazzjoni tana għal azzjoniet antitrust u fl-2012 il-Kommissjoni qed kompli tara li kunem inizjattiva dwar azzjonijiet għad-danni għal ksur tal-liġi antitrust Issa dwar is-settur tal-ikel qegħdin ninnotaw b'sodisfazzjon il rapporter jirreferi għal rapport tal-NCA fejn jidħol dan ir-rapport u dan ġie pubblikat f'Mejju ta' din is-sena u dana imbeda oriġinarjament fuq talba tal-MEPs u koll li jitlob il kunem titjib tal-funzjonament favur il-kompetizzjoni tal-produtturi. Aħna tal-fema illi l-agrikoltura pala settur għandu jaqa taħt regoli ta' kompetizzjoni. Issa, dwar il-kartels, aħna naraw naraw li għanna l-appoċ għal azzjoniet ta' forzar kif ukoll nannotaw eh, ir-rakkomandazzjoni illi nużaw il-proċedura ta' settlement. Issa dwar punt satax, aħna nixtiequ li nofru dan il din il-kjarifika. Is-sistema il ta' forzar tal-Unjoni Ewropea tifoka fuq kumpaniji u mhux fuq l-individwi u eh, hija sistema ċettata li wkoll is-servita deterrent minħabba l-identifikazzjoni ta' sanzjonijiet eh, finanzjari fuq l-imprizi. Iżda waċċar illi hemm ukoll sanzjonijiet oħra interni li jistgħu jintużaw kontra ħaddiema li pparteċipaw f'kartels u anki f'attivitajiet legali. Dan huwa ukoll mod kif aħna nżidu id-deterrenti fih dan il-kumpaniji. Il-modell ta' nforzar bl-ebda mod ma jillimita u jipprevjeni tali azzjonijiet iżda. Mbagħad il-Kummissjoni tixtieq ukoll tinnota illi kien hemm ħafna dibattitu dwar il-meritu tal-kriminalizzazzjoni f'dan l-aħħar snin iżda qatt m'hemmx konsensus ċar. Issa dwar cartels l-introduzzjoni ta' sanzjoni kriminali fuq l-individwi jista' jkun odda effettiva sabiex insidu l-effettività tal-infurzar flimkien mal multi imposti u kol nistaw nizvellaw publikament kemm il-kartels huma taħsara għal konsumaturi iżda l-esperjenza reċenti diversi stati membri u rewna illi kriminalizzazzjoni tista' tkun biss effettiva jekk il-leġislativa li toħloq reati kriminali tiġi implementata kif suppost. U għal dan il-lan diversi kriterji huma essenzjali. Id-bżonn għal setat investigattivi kif ukoll aġenziji ta' nforzar ir-rida tal-imħallef tal-imħalfin u tal-ġurati li jagħtu deċiżjonijiet u anki programmi speċifiċi għall-individwi. Diversi stati membri fostom Svezja u l-Olanda eżaminaw l-introduzzjoni dawn is-sanzjonijiet kriminali dawn l-aħħar snin u għażlu kontra li ma jitlux għalija din il-ħagġa wara diversi konsiderazzjonijiet. il rapportor jitleb għal komunikazzjoni f'dan il-kuntest, iżda minnaħat ħana aħna ma nikkonsidrawx li komunikazzjoni hija għodda meħtieġa biex ikonna eh, aktar informazzjoni dwar dan is-suġġett. Il-Kummissjoni tixtieq minn flok li tuża dialogu kontinu għal-Parlament sabiex tagħti dan il- din l-informazzjoni lill-Kumitat eh, mod orali jew fiħdan workshop fl-aħħar net u dan huwa l-aħħar punt tiegħi mod partikolari f'dawn iż-żminijiet ta' riżorsi ristretti nappoġġjaw dak li qal ir-rapporteru kumitat dwar Risorsi adekwati għal kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni. Aħendu pjaċir eh, eh nikkollabaw magħkom fuq ir-rapport. Grazzi. Mr. Presedo, please. Sur Presedo, jekk jogħġbok fil-qosor. Muchas gracias. Grazzi ħafna, President, fil-qosor. Ringrazzja lil dawk kollha illi ħadu sehem f'dan din id-diskussjoni. Għamluh ukoll uħud mir rapporters ta' rapporti ta' daw l-aħħar snin, il-President tal grupp ta' ħidma, is-Sur Xab illi għandu esperjenza kbira u kulħadd ħajjen sabiex ikompli itejjeb dan ir-rapport. Ovvjament, Jena il-prezentazzjoni introduttorja tiegħi kienet hemmhekk sabiex tagħna ma' din id-diskussjoni ma kontx qed nippretendi illi hemm xi polemika però fir-rapport hemm xi punti li jridu nindirizzaw il-kriżi kif ħanilħu il-miri tal-istrateġija 2020, it kabili li jkun sostenibli, intelligenti u inklusiv. Mhix qed ngħid li l-inklużjoni hija waħda mill-punti ewlenin tal-politika ta' kompetizzjoni, mija waħda minn dawk l-aspetti li l-politika ta' kompetizzjoni tista' tikkontribwixxi sabiex nilħquha. Importanti wkoll li jkollna inklużjoni soċjali ovvjament l-autoritajiet pubbliċi rridu li kollhom ir-riżorsi u rridu li jeżawhom kif suppost u għalhekk hemmhekk tidħol il-politika ta' kompetizzjoni sabiex nindirizzaw pereżempju l-mod kif isir ix-xiri, il-mod kif jintużaw dan ir-riżorsi, ġifier b'mod dirett jew indirett bla dubju nistgħu wkoll permezz tal-politika ta' kompetizzjoni nagħtu il-kontribut tagħna għall-inklużjoni soċjali minix ħanoqgħod nidħol hawnhekk fir-relazzjoni bejn il-kompetizzjoni u s-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għaliex aħna ma rridux li diskussjoni naraw jekk eh, nagħmlux naraw jekk il-kompetizzjoni jiex kompatibbli jew le. Din hija xi ħaġa dwar privatizzazzjoni jew le tas-servizzi pubbliċi. Dan huwa dibattitu iktar dwar kif nistgħu aħna nagħtu iktar valur miżjud li riżorsi pubbliċi u kif nistgħu inservu aħjar il-ċittadini tagħna bil-ftit riżorsi li għandna u nemmen li l-politika ta' kompetizzjoni tista' tgħidha biex nilħu dawn il-miri tagħna, ġifieri. Iva jista' jkun hemm elementi raġonevoli ta' bilanċ bejn l-aspetti kollha involuti fil-politika ta' kompetizzjoni. Naħseb il l-kalendarju għall-emendi eh, issa ħaddaqt żomna l-President jina nistennijom eh, bil-ħerqa daw l-emendi naraw x'nistgħu nagħmlu u bħala rapporter nara kif nista' insib linja komuni fejn kulħadd ikossu inkluż. Jiena naħa tiegħi u mill dak il smajtu mill-esperjenza illi għanna f'dan il-qasam anki l-kelima ta' qabli m'għandix dubju li ħajrna xinna naħorġu b'rizultat sodisfaċenti. Thank you. It seems that Mrs. Grazzi. Jider illi l-Onorevoli Intfeld eh, tixtieq tagħmel intervent fil-qosor jekk jogħġbok. Iva fil-qosor President, skużani, sub Reporter, jina tlabt liħu l-kelma qabel ma tkellimt, iżda President ma eh, ranix. Jina dejjem naħseb kif huma sfruttati dawn id-dibattitiet. Aħna minna nistoqsijiet tagħna l-Kummissjoni, iżda mbagħad ma jkunx it-tweġibiet u jena u oħrajn u koll rasaqna mistoqsijiet konkreti u ma smajniex tweġibiet. Jena tlabt nisma dwar il-mifs, il-kazi l-orti u anki saqsejt dwar il-pozizjoni tal-Kommissjoni dwar il-politika tal-kompetizzjoni fiħdan dan il-politika tal-agrikoltura. Jena tlabt inkonna fu koll xinuwa il-pozizjoni tal kolleċ tal-Kommissjoni. Jena nishtiq tweġiba dawn mistoqsijiet. Kommissjoni għada kif qalet illi se weġeb aktar l-qoddim u se nitlob il-Kommissjoni tibat tweġiba għal kummenti li smajna hawnhekk. Iva, grazzi Sur President. Dwar il kustjoni ta' stemmi ta' ħlas għanna punt li jmiss fuq l-agenda li wkoll e, jirreferi għal dan il-punt u għanna l-kollegi hawnhekk illi jistgħu jagħtu fil-fatt aktar tweġibiet u aktar informazzjoni dwar dan il-punt. Issa dwar miskazzjonijiet attwali tafu illi bħalissa maħnix f'pożizzjoni li nikkommentaw dwarhom. Grazzi ħafna. Mela, skadenza l-amendi l-ewwel ta' Ottubru, konsiderazzjoni tal-amendi 5 ta' Novembru, votazzjoni f'Jannar 2013. Naddu issa għal rapport San Poterho lejn suq Ewropew integrat għal pagamenti bil-kard, internet u bil-mobile għanna u koll għawnek il-konsiderazzjoni ta' l-emendi. Jekk joġobkom. Grazzi, President. Jiena u kol nishtiq nir-ingrazzja li shadows maħħon kelli diskussjoni tajba ħafna dal-ħodu, kif ukoll nirringrazzjakom għall-emendi kollha u għall-kooperazzjoni tajba ħafna li kellna, kif ukoll li segretarjat tal-kun segretarjat għall assistenza u lajnuna tagħhom. Issa diversi mill dawn il-155 amendi li jina rċevejt, ħafna minnhom jikkomplementaw jispeċifikaw l-abbozz tar-rapport li jiena ħejjejt u jiena naqsam diversi minn dawn l-opinjonijiet illi irċevejt għaliex eh, dana jistaw kolli wassal għal-bidliet għall-abbozz. Pero għawne kanna amendi li għandhom xaqsmu ma dawn it-tariffi multilaterali t-interkambju, multilateral interchange fees. Jider li l-formulazzjoni dwar il-MIFS s l aktar stretta minn dak li kelli fl-abbozz oriġinali tiegħu. Ovvjament, issa fidejn il-kumitat l-ħar mill-aħħar li eh, jiddeċidi jekk ixtiqux jippromovi il-projbizzjoni eh, fl-Ewropea tal-MIFS jew inkella nimxu lejn situazzjoni fejn innaqsu l-MIFS. Fejn qegħdin naqblu jidher li huwa li konna minn tal-inqas situazzjoni fejn il-MIFS ikollu livell ta' spejjeż u li kun aktar trasparenti u li jkollna lega, ċertezza legali bħala xi ħaġa meħtieġa. Iżda wkoll il naraw illi il-produzzjoni totali tal-missu kol ġiet suġġerita u allura għandna għandna kompromessi diverġenti qudiemna, però e, fil-laqa ta' Shadows konna unanimi illi nżimu sommu f'paragrafu 10 it-test li jitlob għam il-Kommissjoni valutazzjoni tampat dwar il-proibizzjoni tal-MIFS. U aħna nixtiequ li din il votazzjoni ta' impatt issir eh, l aħħar ta' din is-sena attwali jekk huwa possibbli. Issa, kwistjoni oħra li tqajmet eh, fil-laqa kienet dwar surcharges, is-sopra taxxi dan huwa qasam fejn ukoll għandna opinjoni differenti għanna sitwazzjoni fejn nixtiequ li jkollna proibizzjoni totali fuq livell Ewropew lejn mbagħad eh, porvizjoni ta' sovrattaxxi eċċessivi jew inkella metodu ġdid kif aħna nikkalkulaw dawn is tasċi. Din il u wkoll il-laqa ta' shadows eh, id-deċidiet illi tkun xaġa qlija qabel ma l-gruppi politiċi eh, jamlu deċiżjonijiet tal-aħħar tagħhom u jiddeċidu li jkollna proibuzzjoni ta' soprataxxi illi jkollna valutazzjoni ta' impatt. Dwar eh, dan is-suġġett u anki dwar proibuzzjoni ta' soprataxxi din ukoll tkun ġejja kommissjoni wkoll. Jiena nieħu pjaċir nara illi aħna tal-istess fema jew tal-inqas opinjonijiet simili fuq kwistjonijiet oħra bħal pereżempju s-sikurezza, eh, ħarsin tal-konsumaturi u aċċess ta' partijiet terzi fejn jidħol l-informazzjoni dwar il-bilanċ tal-kontijiet. Kif smajtu, aħna bdejna e, namlu xoltana biex insibu kompromess fost shadows u jiena konvint illi nistaw inkomplu f'dan il-qasam e, u naħdmu fi spirtu fejn nisimaw il-xurxin. U s-sani pjaċir nisma l femittakom Grazzi is-Sinjura Saris, l-ewwel Shadow. Grazzi, Sur Chair. Kif is-Sur Terho semma il-gruppi politiċi jider illi għandhom opinjonijiet simili meta niġu standardizzazzjoni, l-akwisti transkonfinali, il-co-badging, budging, kif ukoll sikurezza tal-ħlasijiet, kif ukoll l-aċċess ta' partit terzi għal kontijiet bankarji kif ukoll rappreżentazzjoni bilanċata tal-partit interessati meta jkollna struttura ta' governanza fejn jitlu standards ta' sigurtà għal skemi ta' ħlasijiet. Jina ċerta li f'dawn il-kwistjonijiet aħna faċilment nistgħu nsibu formulazzjoni għal kompromess. Iżda kif għal is-sur terħo? Mbagħad għandna eh, l mifs is soprataxxi u emendi l imbagħad huma f'kontradizzjoni ma' xurxin. Il-kas tal-mif nafu li itħol mill-mifs uh, fejn jitlu l-ħlasijiet tal-kards u ma olin ħafna meta nqablu ma l-ispejjeż involuti, iżda nifmu wkoll illi dawn il-mifs issa parti mill-mudell esistenti tan-negozju allura kif sema Sur Terħo. Neħtieġu trasparenza fil-mifs kif ukoll mill-Kummissjoni nistennew valutazzjoni ta' impatt malar kemm jista' jkun biex nikkonsidraw x'tip ta' regolamentazzjoni hija meħtieġa fuq livell Ewropea. Umbagħad dwar is-sopra taxxi. Dwar dan il-punt għanna kas pjuttost simili għaliex dawn mhux dejjem huma bbażi tal-ispejjeż u jistgħu jintużaw ukoll biex ikun hemm aktar tħul u għallura bis-situazzjoni esistenti dawk illi qegħdin jużaw dawn il-cards li jiswew aktar qegħdin jibbenefikaw mis-sitwazzjoni bl-istess livell ta' sopra taxxi u l spejje seġu koperti mill-utenti minn cards inqas. Olin, u allura nixtieq nisħaq l-emenda tijaj wieħed wieħed 6 għaliex negozjanti fl-opinjoni tiegħi għandhom jilqaw il jkun hemm metodu wieħed ta' ħlasijiet bħal pereżempju il-e-payment u sopra taxxi fuq strumenti oħra ma jistawx umbat jeċċedu l-ispejjeż diretti paragun umbat ma l-istrument aċċettat minajru. Dana kollu jeħtieġ trasparenza fl-ispejjeż għaliex inkella ma nkunux nistgħu nikkalkulaw il-livell aċċettabbli ta' soprataxxi. Proibizzjoni totali ta' soprataxxi jista' jwassal għal spejjeż moħbija u kif ukoll indajfu wkoll sitwazzjoni tal-SMEs meta ikopru l-ispejjeż ta' utenti tal-cards ta' cards li huma fil-fatt aktar U allura tal inqas fuq dan il-punt neħtieġu valutazzjoni ta' impatt biex nistudjaw is-sopra taxxi u tagħna qabel ma naslu l-konklużjonijiet dwar l-ispejjeż. Għaliex issa qegħdin nitkellmu dwar il-Green Paper iżda xorta waħda nibatu messaġġ eh, ta' xixtieq il-Parlament u għalhekk valutazzjoni hija meħtieġa qabel ma nresqu proposti leġislattivi minnaħa tal-Komitat. Grazzi. Padar. Grazzi, Sur Padar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 l-MIFs, il-żida fil-mizati, ju sovrataxxi, iżda ħna nixtieq nisimgħu x'għandhom xi għajdunna l-Kummissjoni. Il-konsumaturi jdu jkun jafu xeta ħalsu. Iżda din id-direzzjoni għandna nkomplu mixjin leja u naħseb li nistgħu nimxu l-qoddim bekk. Grazzi għajt il-President inkomplu biex shadows eh, Signora Sophie Indveld. Grazzi, President, nistenżon fil-qosor L-ewwel net naħseb il-kol grati għax-xogħol u l-approċċ kostruttiv tar-rapporter naħseb li għandna livell oli ta' konverġenza fuq kwistjonijiet bħal standardizzazzjoni, il-governanza, l-aċċess għall-informazzjoni tal-kontijiet, co-badging, etc. Naħseb li waħda mill-anijiet importanti ta' dan ix-xogħol kollu huwa li niftħu aktar is-swieq, wessawhom u l-innovazzjoni tkun possibbli bekk. Fuq il-MIFS u iż-żida fil-miżati, surcharges, naħseb li kelli mistoqsija l-Komissjoni u din kienet għala qed tibqa' lura mill taġixxi minkejja li l-Parlament baqa' jgħid darba wara l-oħra li hemm bżonn tazzjoni u issa l-qorti qed tieħu deċiżjoni għatat sentenza fil-fatt mill-qorti li jkollna politiki apposta ta' dan it-tip. Issa nisma' mill-Kummissjoni biex tara x'ser tamel, x'passi ser tieħu. Inna nitkellmu dwar dan il-punt dwar il-MIFS, iżda xorta waħda jidher il-Kummissjoni xorta waħda jibqaw jibqgħu lura. Isu virus diffiċli teliminaħ, iżda kull darba li jkun hemm deċiżjoni biex għom jew naħħuhom għal kollox jidher li nqpaw l-affarijiet. Nittama li nistaw namlu dan ix-xogħol din id-darba mill-aktar fejs possibbli naraf li jista' jkun hemm kontradizzjonijiet eh, mal-ewwel daqqatajn fil-affarijiet li ddiskutejna, iżda naħseb li fl-emendi tal-mifs u miktar eh, xi ħaġa li tider eh, komplikata mentri fil-fatt mhijiex Naħseb li għanna bżonn evalwazzjoni tal-impatt li rrid jinbatinna malajr kemm jista' jkun u mhux noqogħdu nistennaw l-adozzjoni tar-rapport tagħna qabel ma nibdew naħdmu fuq evalwazzjoni tal-impatt. Fi rigward is-surcharges zida fil-miżati, naħseb li hemmhekk diffiċli aktar li eh, tittażel għax ma stax taqqa żewġ għażliet, tittazel jew ħadd naqqas il mżida fil-miżati jew inkella tagħmel proibizjoni totali. Naħseb li naqblu li għandna bżonn aktar tarif qabel ma nkunu nistgħu nażlu eżattament waħda mill-għażliet. U nkunu nistgħu niġġustifikaw l-għażla li nieħdu. Għalhekk jiena nilqa' il-proposta konġunta ta' Shadows kollha li nappellaw li kon evalwazzjoni tal-impatt fuq il-żida fil mizati u sovrattaxxi. Grazzi, iż-żewġ shadows mhux qegħdin hawn. Signora Ashley Fox, Sur Ashley Fox, Sur Bars, issa naqdil kelma lis-Sur Nikolaus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie President. Timas. Grazie President. Dan il-rapport u prezentazzjoni tal-rapporter u l-amendi. Nista' naraw li hemm biżejjed konverġenza minn perspettivi differenti. U m'hemmx differenzi kbar bil kemm hemm differenzi. Xtaqt nisħaq biss fuq xi elementi sabiex dan it-test ikun iktar komplut u iktar eżiġenti. Jiena naħseb li rridu nagħtu priorità li l-protezzjoni taċ ċittadini u l-konsumaturi fil-affas ta' dan il-proċess kollu u hemm tema urġenti hawnhekk, dan suġġett urġenti għaliex jekk ħanibdlu il-mod ta' ħlas u ħanaddu minn mill-ħlas kif isir illum il-ġurnata għal dawn il-mezzi innovattivi naħseb li hemm serje ta' ċittadini, grupp ta' ċittadini li ħajkollhom il-problemi għaliex m'għandhomx aċċess għas sistemi elettroniċi ta' ħlas. Għalhekk naħseb illi rridu nżommu f'moħħna wkoll lil dawn iċ-ċittadini fl-emendi tagħna sew. So. Xtaqt niskellem ukoll fuq punt ieħor naħseb li l-pagamenti elettroniċi jridu jkunu l-ewwel qabel kollox sikuri. Jew l-iktar sikuri possibbli għall-inqas. Apparti minn hekk. Iridu nevitaw li meta ngħaddu dan it-tip ta' pagamenti issir għad-detriment ta' konsumaturi illi huma fl-aħħar mill-aħħar dawk illi ħajkollhom jirrifaw l-ispejjeż. Ħaġa oħra importanti u nieqafaw huwa li rridu niggarantixxu l-ogħla livell ta' protezzjoni kontra l-frodi u kontra il eh, li jiġu rilaxxati id-data tiġi rilaxxata data personali jew jkun hemm aċċess għal data personali. Aħna ħankunu qegħdin nagħmlu proposti għal verżjoni finali sabiex jittieħdu konsiderazzjoni dawn l-elementi kollha li forsi huma tekniċi mal-ewwel daqqa tajn imma li huma fundamentali ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini kollha tagħna grazzi. Mr. Gose, please. Grazzi, l-Onorevoli Gose. Monsieur le Président, compte tenu de ce qui a été dit, je me concentrerai sur un point. Grazie, Président ntqal ħafna u s-nżomma punt wieħed. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol bilanċat tiegħu. Ħadd ma ħajkun surprise jismani ngħid li qed nitkellem dwar in-mifs għaliex fuq hekk konna qed nitkellmu wara kollox. Tkellimna dwar dan meta kont rapporter l-aħħar darba nitkellimna fuq dan is-suġġett. Is-servizzi tal-pagamenti mhumiex servizzi pubbliċi. fiż direttiva ta' servizzi tal-pagamenti ingħata aktar ambitu għal fornituri ta' dan it-tip ta' servizzi u dan ix-xogħol irid ikun imħallas. Iżda naħseb li kien hemm abbuż b'dawn il-mifs. Iżda dak li jenna nisimaw għal bosta snin issa hija li huwa li dawn il-miżati jkunu ġustifikati ġara darba jkunu eh, trasparenti jkollhom bażi ekonomika. Din mhix l-istess ħaġa bħalli tajt li ħte projbixxihom. Il-Kummissjoni tajt li hemm sitt pajjiżi li għandhom il-MIFS u jekk hemm sitt pajjiżi m'hemmx bżonn ta' dawn il-miżati. Iżda jiena nibża li jekk jikonna nestrapolaw dan għal loqs moħra ta' politika nistaw namlu proibizjoni ta' ħafna affarijiet għaliex hemm ftit affarijiet li l-istati membri kollha jagħmlu. U fil-pajjiżi l-oħra xorta waħda servizzi ta' pagamenti dan jinkludi eh, tranzazzjonijiet bil-karti bankari jitħallsu b'bażi oħra. Per eżempju, kollok tħallas għal checkbook f'ċertu pajjiżi u flok trasparenza jkollok opaċità. Għaliex ikollok tip ta' tranzazzjoni li tkun imħalsa permezz ta' xi ejjun differenti u da ma naħsibx li huwa fl-interess tal-konsumatur. Fil-plenarja, il-kummissarju qal dan l-aħħar li kien hemm xi affarijiet li ma tistax tagħmelhom fil-prattika iżda naħseb li għal din ir-raġuni huwa validu minnaħat għandna nitolbu l-evalwazzjoni tal-impatt. Dan l-evalwazzjoni tal-impatt irid ikun wieħed onest u mhux ikun infassal biex iwassal għal projbizzjoni. Fil-każ tal-karta tal-kreditu, l-ewwel nett tagħmel evidenza biex tara kemm tiswa biex tkun tista' taħdem bihom u kif ħatħallas għalih għalihom dawn l-affarijiet. Għaliex ma jistax ikollok ekonomija li tkun qed tistana mingħajr ma jkun hemm tħul. U għalhekk fuq dawn il-MIFS irid ikollna evalwazzjoni tal-impatt, imma irid ikollna evalwazzjoni tal-impatt onest li jagħti approċċ olistiku. Barra minnek irid jagħti ħarsa lejn il-konsegwenza jekk tagħmel proibizzjoni tal-MIFs. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Schmidt. L-emenda 30, Missur Fox, nista' naqbel maħħa u jgħid li hija komplikata, tista' tkun diffiċli li t-intervjeni fuq suq li qed jaħdem tajjeb. F'termini ġenerali, naqbel li rridu noqogħdu kawti. Naħseb dan kien li qed jipprova jgħid eh, Sur Gozes. Iżda jiena nixtieq ngħid li nappoġġa emendi li tajt li dan mhux suq li qed jaħdem tajjeb ħafna u għalhekk nemmen li għandna nagħmlu xi ħaġa. Xi kultant dejjem ikunu tanħarsu lejn l-Istati Uniti u huma kellhom restrizzjonijiet f'dan il-qasam l-ispejjeż għall-konsumaturi fil-fatt naqas mod drammatiku u jiena naħseb għalhekk li għandna nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. Iżda iva għandna bżonn evalwazzjoni tal-impatt, għandna bżonn nkunu kawti, iżda is ma, ma kienx qed jaħdem wisq tajjeb f'dan il-qasam. grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Epping. Grazzi, Sur President, Rapporter, nitkellem fisem Sur Ashley Fox li skuża ruħu li ma jistax jattendi għad-diskussjoni tal-lum iżda jirringrazzja l sur Terħo għax xogħol li qed jagħmel fuq dan ir-rapport. Il-Sur Fox jappoġġa l-approċċ tar-rapporter u l-emendi tiegħu kienu biex itejbu it-testu mhux jibdluh. u jista' jappoġġa l-ewwel abbozz ta' kompromess ta', ta emendi ta' kompromess li tresqu. Irridu niftakru li l-pagamenti bil-kard, bl-internet u bil-mobile huma swieq ġodda u għalhekk irridu niftakru li ma nxeklux il-suq u namlu wis regolamentazzjoni. Din hija opportunità biex insaħħu is-suq digitali u nkonna kummerċ elettroniku, nistimulaw l-impjiegi u tkabbir f'dan il-proċess. Ir-regolamentazzjoni m'għandix ixxekkel l-innovazzjoni meta s-suq ikun qed jiżviluppa. Is-Sur Fox jaqbel mal-emendi li jisħu fuq il-ħtieġa li ninvestigaw l-ispiża reali tal-flus kontanti meta tkun qed tqabbelhom mal-pagamenti bil-kard bl-internet jew bil-mobile. Barra minn hekk l-iskemi tal-karti bankari fuq tlet eh, binari jew erba binari rridu jkunu indirizzati biex naraw kif dawn l-iskemi joperaw. Fuq il-kwistjoni tal-MIFS, is surfox jixtieq jara konverġenza minn fuq għall isfel biex dawn il-miżati namlu konverġenza tagħhom meta mqabbel mal-pagament. Peress li m'hemmx alternattiva realistika għal MIFS, l-għan m'għandux ikun li nagħmlu proibizjoni tagħhom, anzi għandna nevitaw li ma jkonniex MIFS li jkunu għolin wisq. Mr. Fox ma jemminx li jrid ikun hemm limiti massimi stabiliti għax dan ifisser li jkun hemm MIFS iktar għolin f'pajjiżi li bħalissa għandhom huma baxxi Sur Fox jilqa il limiti tal-sovrataxxi li daħlu fil-CRD, hemm bżonn ta' aktar trasparenza biex bekk ikun hemm aktar kopertura fir rigward l-ispejjeż u mhux biex ikun hemm dħul differenti. Rigward il-co-badging dan jista' jkun ta' benefiċċju għall konsumaturi iżda jekk tagħmilha obbligatorja din tfisser sogri ta' responsabilità u ta' sigurtà u jkollha impatt fuq il libertajiet tal-individwu. Is-Sur Fox ma jemminx li l-banek għandhom ikollhom aċċess tal-informazzjoni tal-kont bankarju tal-konsumaturi iktar milli IVA jew le biss u fuq id-disponibilità tal-fondi għat tranzazzjonijiet. Iħares il-qoddim biex jaħdem ma' Sur Terho qabel il-votazzjoni fuq dan ir-rapport. Grazzi. Thank you. Now uh, I'm giving the floor to representative of President, naddir kelma l-rappresentant tal-Kommissjoni. Sean, please. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Kummenti ġenerali minn ħatijaj ta' suq intern qabel ma ngħaddi l-kelma lil kollega li titkellem aktar fuq il-mif fuq il kompetizzjoni L-ewwel nett naħseb li kien dibattitu importanti ħafna lina, tana ħafna ispirazzjoni u punti innovativi u dan jirrifletti dak li rajna fil-konsultazzjoni pubblika speċjalment għall-utent tal-pagamenti Il-Kummissarju Barnier u l-Viċe-President Almunja stqarraw bosta drabi l-aħħar iżda mhux l-inqas fis smuħ pubbliku tal-Green Paper huwa li l-utent ħari tal-istrumenti li t-nitkelmu nitkellmu hawnhekk fuqhom il-pagamenti bil-kart bl-internet u bil-mobile huwa għalli l offol ta' dan il-fokus tagħna huwa l-konsumatur fuq għana nifokaw. Kwistjonijiet li qajjimtu huma rilevanti ħafna rajnijhom fil-konsultazzjoni tal-konsultazzjoni pubblika, l-MIFS, il-co-badging, standardizzazzjoni, il-pagamenti transkonfinali dawn kienu diskussi ħafna eh, tqanqil. U għalek rridu naraw x'passi ser namlu issa mill-punt di vista tal-Kummissjoni. Naħseb li fil-ġemat li ġejjin ħanoħorġu b'orjentazzjoni ta' politika li tfisser li mill dak kollu li tkopri l-Green Paper anke f'kwistjonijiet vari għandna bżonn azzjonijiet immedjati f'ċertu affarijiet. Dan ifisser azzjoni koordinata bil-Green Paper, proposti konkreti li se jħorġu sena d-dieħla qed naħsbu lejn l-ewwel nofs ta' sena 2013. Minn dal punt di vista nixtieq narrafkom li qegħdin fl-aħħar stadji ta' dan l-analiżi u bat noħorġu bl-istarrija fil-bidu ta' Ottubru probabilment. u diġà bdejna nħarsu lejn evalwazzjoni tal-impatt u definitivament ħan appoġġaw ix-xogħol li qed nagħmlu għal proposti leġislattivi tal-ġejjieni billi jkollna evalwazzjonijiet tal-impatt dettaljati. Fuq il-punti ewlenin li semmew bħala sustanza nibda bil-sovrattaxxi, surcharging, mill-punt di vista tal-konsumatur dan importanti ħafna nħossu li parti mill-problemi huma marbuta ma' sovrattaxxi eċċessivi dan ġi indirizzat bis-CRD iżda anke fir-rigward il-Green Paper hemm ħafna kritika fir-rigward ambjent eterogenju wisq fl-Ewropa. Palma tafu uħut mill-direttiva eh, direttiva tal-servizzi eh, tal-pagamenti tal, tal, tal pagamenti Eh, toħloq ħafna inċertezzi u konfużjoni u għalhekk irridu nagħtu ħarsa li nsibu aktar omoġenjetà fis-suq. Dan ħajkun appoġġat bi studju li qed inħarsu għalih bħalissa fil-kuntest ta' reviżjoni tal-Direttiva tas Servizzi tal-Pagamenti li għandna tidħol fis-seħħ iktar tard is-sena d-dieħla bekk ikonna aktar direzzjoni fejn ħanemmerħu fir-rigward is-sovrattaxxi biex nikolqu aktar suq u livell indaqs ta' omogenju trasparenti fl-Ewropa. Fuq l-MIFs naddi issa l-kelma l-kollega mid-DG Kompetizzjoni. Grazzi. Grazzi, li ti permettuli nishtiq nwieġa għal kwistjoni ta' għal mistoqsija ta' l-Onorevoli Indveld fuq il-mizati interkambjari, il-MIFs. Uh, eh, rajna nuqqas ta' soddisfazzjon fir rigward li l-Kummissjoni m'għamlet xejn f'stadju aktar bikri fuq l-MIFS u issa terrefletti diġà fuq regoli. Hawn ma naqbilx li l-Kummissjoni m'għamlet xejn fuq dawn il-miżati, aħna mill diġi kompetizzjoni inna naħdmu fuq din fuq dan il-qasam għal aktar minn 20 sena u l-fatt li l-Qorti Ġenerali fl-Lussemburgu f'Mejju esprimit ruħa fuq dawn il-miżati kien konsegwenza tal-fatt li l-Kommissjoni d deċiżjoni taħt ir-regoli ta' kompetizzjoni u għalhekk kienet preċiżament l-azzjoni tal-Kommissjoni li waslet ta' sentenza fil-Lussemburgu. Aħna kuntenti ħafna li l-qorti f'Mejju qablet mal-Kummissjoni bażikament fuq kull livell tal-approċċ tiegħu tagħha li eh, l-MIFS indirizzanjom tajjeb bejn banka l-ieħor. Dan ma jnaqqasx ħafna mill-inforzar ta' dan il-qasam li huwa fidejn l-awtoritajiet nazzjonali u nafu għanna l-Kummissjoni Ewropea, għanna l-kas kontra Mastercard, għanna u koll sentenzi kontra Visa, nitnamna proċessi legali kontrijom, din ħadiġi eh, deċis iktar il-qoddim f'Mejju mill-qorti u kien hemm ukoll stqarrija ta' eh, deċiżjonijiet tip ta' lista ta', ta xiljiet il-qorti minn lejn dawn l-entitajiet hemm ukoll taħdidiet mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni iżnaqqas mill-kwistjoni li hemm bżonn regolamentazzjoni li tapplika fuq l-Unjoni Ewropea kollha biex tkun aktar effettiva. U din il-kwistjoni tqajmet ukoll fil-Green Paper u hawnhekk lesti nisimaw mill-naħa tal-Parlament x'għandkom xtajdunna u bħalma kienet jgħid il-kollega ta' Digimarkt Markt tiegħi qed nistennew li nħabbru l-passi li jmiss f'Ottubru. Hija mistoqsija eh, ġusta qed nindirizzaw din il-kwistjoni iżda nixtieq nisħaq peress li ġejja minn diġi kompetizzjoni li hemm riflessjonijiet fuq regolamentazzjoni u meta dawn iseħħu l-infurzar tal-kompetizzjoni għabbażi tas sentenza ta' Mejju għadha għaddejja bħalissa. Barra minn hekk fuq il-kummenti fir-rigward il-MIFS li forsi jistaw ikunu neċessarju l-fat li ma jistax ikun hemm xi ħaġa bħal eh, li kollox ikun bxejn. Hawnhekk eh, inħolqu konfużjoni konfuzjoni, hemm żewġ oqsma fejn hemm mifs li jiġu eh, motija dawn ikunu għat tranzazzjonijiet ta' debitu dirett fejn sitt membri jagħtu dawn it-tip ta' miżati, dawn huma transazzjoni differenti u dak li diskutu niddiskutu fil-Green Paper huma transazzjonijiet ta' pagamenti bil-kard u dawk bl-internet u bil-mobile. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-pagamenti bil-karti bankari, il-MIFS jidju ehm, jiġu inkarigati min-naħa tal-Stati membri kollha. U waħda mill-problemi li diskutu fil-Green Paper huwa l-fatt li f'kull stati membri dawn il-livelli huma differenti. Waħda mill-affarijiet mill diġi kompetizzjoni li indirizzajna fil kiskemi kollha huwa li għandna diffikultà kbira biex nifmu eżattament għala dawn il-livelli huma differenti. Għala per eżempju l-miżati li ikunu mistoqsija li jħallsu l-konsumaturi u kunu ħames darbit iktar olin per eżempju fil-Polonja meta mqabbel mal-Belġu din hija kwistjoni tas-suq intern għall-integrazzjoni tas-suq u hija waħda mill-kwistjonijiet li tqajmet ukoll fil-Green Paper. Zdaħat mu għet jgħid li servizzi rridu nataw b'xej. Il-problema bil-miżati ta' interkambju kollettiv huwa li il-konsumaturi ma jkunux jafu, il-bejħa bl-imnut ma jkunux jafu eżattament fej edin u jkunem eh, iktar inklinazzjoni biex dak li kun juża li karti eh, tal-pagamenti li kun aktar olin. Grazie. Issa naddi l-kelma l-rapporter s-sur Sampo Terho għal diskors tal-luq. Torbu jizom fil-qosor. Tajjeb, grazzi, President, grazzi l-kulħat għal kummenti kostruttivi ta'kom. Mux ħanammel sommarju, iżda xaħġa li ser nqajjem li fakruna uħud huwa li iva qed nagħmlu dan għal benefiċċju tal-konsumatur regolari. Dan irridu nżommu f'moħħna ċaru tont meta nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Huma kwistjonijiet komplikati u jiena ċert li lan tagħna huwa propju dan. Grazzi għal darboħra u ser naħdmu peffa. Ġimma d-dieħla naddu minnu fiħa l-vot. Grazzi il vot fekon fis-26 ta' settembru, il plenarja ta' ottubru din is-sena. Naddu issa rapport li jmiss ta' Sur Gigold l-emenda ta' direttiva 2009-65 dwar il-koordinazzjoni tal-ġijiet, eccetera, u l-ewwel skambju ta' femijiet. Nibdew bis-Sur Gigold. Grazzi ħafna, President. itkellem bil-Ġermanis għal darba. Naf li sur man ah, ta' kam ħajkun kontent itkellem bil-Ġermanis, tajja pwis. Nsellimlu. Jusit, marufa bħala Ogaf bil-Ġermanis. Din hija kwistjoni li għandha storja sħiħa warajja, għandna dejta minn din is-sena, 5.9 biljun euro fl-Europa investiti fl-Europa waħda. Investitu propju f'usits. Dan huwa suċċess għax għandna regolamentazzjoni ċara, għafas ċar u għalhekk għandna fiduċja wkoll. Investituri ordinari, il-konsumaturi jafdaw din is-sistema. Iżda dawn il-fondi huma fondi li jintużaw minn ħafna ċittadini għall-assikurazzjoni fuq il-ħajja tagħhom għall pensjoni u jistgħu jintużaw ukoll għal eh, odot ta' investiment. Qed nitkellmu dwar bilanċ hawnhekk fil-fatt. Irridu niżguraw li dan inqasam ikun indirizzat b'tali mod li jkun xira għal konsumaturi li jġenera eh, fiduċa u li jkompli jagħmel dan fil-ġejjieni. Irridu konna fiduċa f'din is-sistema. Irridu nagħtu ħarsa wkoll lejn oqsma oħrajn li għandhom inqas regolamentazzjoni għal fondi għall lodot u nqablu għamma dan il-qasam li huwa regolamentat tajjeb u xira. Il-Kummissjoni għamlet suġġeriment għal usits ħamsa tliet oqsma tittejjeb il-kondizzjonijiet tal-banek fejn deposit tal flus u anke jkun hemm responsabilità it u naħseb li ċertu tal tal-imit nistaw għam il skandlu ta' Madov fejn kienem hemm ħafna flus involuti. Qed nitkellmu dwar fond ta' investiment u il-managers ta' dawn il-fondi. Qed nitkelmu dwar il-banek ukoll li niżguraw li min ikollu r responsabilta ta' dawn il-fondi ehm, ikoll jista' jagħti rendi konti kien għala xi ħaġa l-konsumaturi mandom xaħal suqqares u kollom jarfaw il-pista l spejjes jekk xaħġa tmur zmerġ għanna l-proposti iżda xieġri jekk il-persuna konċernata ma tkunx tista eh, tindirizza bħala responsabli bħalma seħ f'Madov. Għalhekk kellna ftejim fir-rigward ir-rapport Ole Schmidt dwar sistema ta' responsabilità li fassal hemmhekk u naħseb li rridu nirrikorru dan ukoll. Anke għal usage jekk tara li r-responsabilità ma tistax tiġi memuża mal-persuna konċernata li din il-persuna ma tistax tħallas, Kemm jekk jitkellem dwar bank, individwu, jekk ikun hemm loss eh, telfa ta' valur matul iż-żmien u ma jkollistax ikollok aċċess għall flus, f'dawn ix-xenarji irid ikollok xi ħadd li ħallas fejn eh, jinqala intopp. Ma jistax ikollok sitwazzjoni fejn il-konsumaturi u l-investituri kollhom kontratt, tifferma kuntratt mbagħad għalhekk irid ikun hemm responsabilità u din rrit jarfaxa entità jew oħra. Mux qed nitkellmu dwar perikli morali folots, qed nitkellmu verament dwar sistema li t-proteġi l-konsumaturi b'mod li faċli tifmu. Fir-rigward sistemi ta' pagamenti, jina naħseb li għaldar boħra rridu nitalmu minn dak li binna dwaru fuq skala internazzjonali, hemm livelli oħrajn li huma as regolamentati, per eżempju l-fondi Eh, ta' investiment alternattiv, dawn nistgħu nitalmu minnhom. Iżda naf li l-kollegi għamlu ħafna proposti u jien interessat minn dawn il-proposti. Speċjalment f'dan il-kwistjoni partikolari, ħafna nies qed jistaqsu domandi fuq dawn is-sistemi. Dawn is-sistemi huma fl-interess tagħhom bħala pagamenti trid sistema li tagħmel sens għal fondi u dan irid ifisser ovvjament li l-interessi tal-investituri jkunu konformi mal-pija tal-entitajiet. Dan kollu rrit japplika kemm għall-investitur, kemm għall-manager u jekk l-investitur ma jkunx qed jagħmel profitt, dan irrid ikollu impatt ukoll fuq il-manager. Naħseb li rridu nqogħdu iktar attenti minn naħa tal-Kummissjoni speċjalment. Meta nitkellmu dwar fondi u usits għal dawn il-fondi, Qed nitkellmu dwar profitti għall investituri u mbagħad possibilment bħala riżultat ta' dan għal managers u dan tajjeb. Iżda x'jiġri jekk l-affarijiet jiżgarraw? xiġri jekk il-flejjes jintelfu? Jekk dan ikun il-każ irid ikun hemm responsabilità. Kwistjoni oħra li tfeċ hija dwar trasparenza tal-ispejjeż. Morna lilin biżejjed għalissa dawn l-ispejjeż kollha eh, li huma imnaqsa mill-flejjes li investuhom l-investituri. Se nagħmlu dwarhom? Għandna trasparenza sħiħa, għandna stampa ġenerali tal-ispejjeż kollha valuti kwalinkwa spejjeż, miżati, fondi li jimmaturaw bħala riżultat ta' dan. Nafu li hemm ħafna premiums l lum il-ġurnata, hemm xejra li qed timxi lejn din id-direzzjoni rridu nagħtu ħarsa mill-qrib lejn dan konsulenzi tajbin minn Sensara, Eh, eccetera, dan qed ikun aktar diffiċli jekk ikollok pagament minn premiums għabbażi biss li l-investituri ma nbidlux il-prassi tagħhom. Għalhekk l-inċentivi huma dawk ġusti qed jidħlu kif suppost jew hemm xi ħaġa li nagħmlu tajjeb għaliha jew ntejbuha. It-tielet qasam li tindirizz il-Kummissjoni huwa s sanzjonijiet, il-penaltajiet u l-armonizzazzjoni li rridu niksbu biex bekk madwar l-Ewropa kollha ikonna sistema identika jew armonizzata ta' sistemi. Dan qed jissuġġerixxi t-test u jiena nilqgħu. Usage 5 huwa dokument limitat sa ċertu punt hemm numru ta' kwistjonijiet li diġà qed inqajmu hemm sitt konsultazzjonijiet għaddejjin mal-Kommissjoni u naħseb li xaġa tajba jekk l-investituri u anki NGOs oħrajn, per eżempju assoċjazzjonijiet ekonomiċi jekk ikunu involuti fil-proċess ta' konsultazzjoni din tkun xaġa tajba. Ma rridux li jkollna żviluppi ta' swieq li ma nkunux xtaqna staqna li seħħu fil-bidu tal-proċess wara kollox. Irridu naraw x'nifmu dwar dan is-suġġett komplikat illum il-ġurnata. L-affarijiet jevolvu, hemm kreattività f'dan il-qasam u naħseb li dan imur lilin mill-limitazzjonijiet ta' usage U għalhekk naħseb iva irrid ikollna regolamentazzjoni Ewropea iżda ma rridux nitilfu l-xprun ekonomiku u kompetittiv tagħna. Naħseb li dawn huma affarijiet li se tindirizza l-Kummissjoni bla dubju. Issa xi ħaġa importanti. Qed nitkellmu dwar prodotti likwidi, ġifieri li fejn hemm flus kontanti, hemm xi tensjoni hawnhekk nistaqsi ir-rekwiżiti ta' usage minnaħa u mill-banda l-oħra hemm ix-xewqa li tagħmel investiment fuq medda twila ta' żmien fil kwistjonijiet soċjali, ekoloġiċi, ekonomiċi li jistgħu waslu għal vantaġġ. Hemm xi tensjoni hemmhekk Nħares l qudiem biex naħdem ma' Shadow Reporters fuq din il-kwistjoni u naħseb li hija xaġa tajba li għandna konverzazzjoni mal-Kummissjoni biex naraw kif ħajindirizzaw dawn l-affarijiet din il-forma ta' investiment kif tista' tkun aqlija ekoloġikament, ekonomikament, naħseb li ħajkun dibattitu kostruttiv u nħares il-qoddim għax-xogħol li se jkollna flimkien fuq dan. Fil-qosor nħares il-qoddim għal-kommenti u l-idejat mill-kollegi u mill-ħbib tagħna u nara li nindirizzhom mod kostruttiv u bi ta' kooperazzjoni. Naħseb li nistgħu nagħmlu kontribut siwi validu li dan is-suq ikun suq tajjeb għaċ-ċittadini, l-investituri, l-konsumaturi anke wara l-kriżi rridu niżguraw li jkollna sistema li tkun waħda xierqa. Grazzi, nħares il-qoddim għal-kommenti tagħkom. We have uh, five Grazzi għanna ħames shadows ġifiri jek joġobkom zommu il-kommenti ta'kom fil-qosor kem jista' jkun. L-ewwel wieħed is-Sur Thomas Mann. Grazzi, President. Jina u koll ħan nitkellem bil-lingwa tijaj u ħan segwi eh, l-eżempju tajjeb li tana s-sur Gigol til- L-idea ġenerali li politiċi dejjem jaqgħu lura, dejjem ikollhom jikkoreġu l-iżbalji tagħhom. U għalhekk naħseb importanti illi nitkellmu dwar dan il-USIT 5 u ikollna ċans li nirreaġixxu b'mod tajjeb u ngħidu wara aħna rridu illi nħarsu l-investituri bl-iktar mod tangibbli. L-investituri ta' USITs jeħtieġu ħafna protezzjoni u għalhekk naċċertu naċċertaw li dawn e, id jikunu jkunu qegħdin segwu ċertu tip ta' rekwiziti u bekk nkunu qegħdin nagħmlu e, progress kbir. il dokument minnaħa tal-Kummissjoni miexi fid-direzzjoni tajba f'dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tal-investituri b'mod garantit. Aħna rridu nkomplu niddiskutju dawn is-sub custodians u il-responsabilità tagħhom ma nistgħux neżentawhom responsabilità. Importanti wkoll kif rajna fuq sma oħra li dawn ikunu dejjem miżmuma responsabbli. Dawn id-depozitarji jridu jagħtu kont tal-azzjonijiet tagħhom jekk jużaw il-usage b'mod separat mill-fondi l-oħra, l-affarijiet jiġu jkunu ċari għax inkella ma jimxux. Dan qasam importanti jridu nkunu nistgħu wkoll ikollna sistema ta' sanzjonijiet u armonizzazzjoni bażika dak li għandna bżonn għandna bżonn niżguraw illi s sistema tkun standardizzata. Ħafna investituri għal ħafna żmien ma kinux jiġu informati dwar id-drittijiet tagħhom u għalhekk naħseb illi issa hemm bżonn li nagħmlu konsultazzjonijiet u tassew nidħlu fil-fond sa' kwistjoni. Iridu kollaborazzjoni soda jridu nagħmlu ċara li kulħadd li aħna lesti li naħdmu lesti li inħarsu l-investituri aktar milli eh, kienu imħarsa fil-passat. Meta kellhom iħallsu kollox huma. Grazzi, Signor McCarthy, grazzi. Jiena nilqa' ħafna preżentazzjoni tar-rapporter u U għanna għadin nużaw L-esperienza li għanna minn Jusit nasab li dirija opportunità li nasab biex nikkorreġu xi noqqasijiet u semma l-kas Madoff mod partikolari u il-konsekwenza li hija fil-fatt li ntelfu il-fiduċja tal-konsumatur. Ovvijament ħan diskutu ċertu kwistjoni speċifiċi ma' rapporter ma' naħseb illi minna ħatana. tagħna importanti li nħarsu lej il-benefiċċji u r-riski u namlu għaċara li mi dik l-entità li hija l-holder tal-assi tal-fond u minn huwa s-supervizorju x'inhu l-impatt tar-reġim tar-responsabilità fil-każ ta' selfin tal-assi. Aħna favur reġim aktar strett propju għax iridu livellu ta' sikurtà għall-investitur. Naħsbu kol illi għandu jkun hemm disclosure ċar najdu eżattament x'inija responsabilta u li, li ma tapplika għal ċertu qassi. Ġifieri hija ħaġa li aħna rridu insaħħu naraw titjib fiha. Naħseb ukoll li għandu jkun hemm iċ-ċertifikazzjoni annwali tal-asset holding li għandu jkun hemm inventorju komprensiv fisem il-klient, ġifir din ħaġa ovvja lina. Naf li eventualment ħan fil- eh, font iktar tal-argument ħajkun hemm minħajjajt li ħajkun hemm pis akbar fuq l-industrija dina dejjem hekk jiġri. Ikun meta nippruvaw nagħmlu affarijiet bħal daw dejjem ikun hemm min jgħidilna li ħajkun hemm pis addizzjonali. Però fil-każ ta' dan il-pis aħna rridu li jkun hemm l-evidenza ta' ċertifikazzjoni. Naħseb li ċar illi benefiċċji huma reali immens però għall-investituri għaliex imbagħad ikollhom stampa iktar realistika tax qed jiġri fi kwalunkwe ħin. Dawn huma l-punti li xtajt inqajjem għalissa u ovvjament ħanidħlu f'aktar diskussjonijiet ma' rapporter u shadows nappoġġa l-approċċ illi ħar rapporter f'termini ta' fiduċja biex raġaw ndaħlu l-fiduċja u biex nindirizzaw l-użu ħażin u nuqqas tal-fiduċja illi jiġi minnu dan imbagħad. Grazzi. Signora Jensen, grazzi, President. Fil-rigward regoli tal-Parlament, forsi Għanna nibdew b'dikjarazzjoni ta' interessi ekonomiċi. Jiena nagħmel parti minn board ta' assoċjazzjoni ta' investituri u nirrappreżenta il dawk li jinvestu f'Usits, ġifedina namel ċara, aħna għandna 16% tas-suq f'Usits. Il-grupp politiku tiegħi jaqbel li għandna inizjattiva tajba minnaħat tal-Kummissjoni, ħafna kelliema ġaqalu għadin, u rridu kunu ċerti li jkollna protezzjoni għal l-investituri tagħna minn tal-banek rridu nkunu ċerti li jkun hemm ir-regoli kollha biex nagħtu garanzija ta' dan. Il-proposta tal-Kummissjoni hija adattata hawnhekk f'dan ir-rigward tajba. Issa li hemm bżonn nagħmlu li nidħlu fid-dettall tal-proposta naħseb jien li x-xogħol li għamlet issa kummissjoni ġifiri pala xolta tajjija u kien wieħed tajjeb. Fil-gwart il-sistema ta' ħlas, naħseb illi għanna nżommu f'moħna l-interess ta' l-investituri u nħarsu wkoll lejn inċentivi. Fil-proposta ta' kummissjoni għaffajtu ma' pjuttost ċari għat napplikaw l-istess prinċipju li ġi applikat fl-modi f-leġizlazzjoni toħra, bħal per eżempju il-fondi alternativi għall-investiment għad napplikaw l-istess ħagġa li hemm hemmhekk hawnhekk. Forsi tkun it-tejja tajba wkoll li nifru daqsxejn fiktar fil-fond biex naraw f'aktar dettall eżattament l-affarijiet kif ħeġu organizzati fil-prattika aħna bħala liberali maħniex daqshekk kontent li naraw li kun hemm jindaħħal fil-ħlas. Ma jrid ikun hemm ċertu leġibilità, leġittimità. fil jusit erba' ħna konna ħloqna strument sabiex nħedġu attività transkonfinali u transazzjoni ta' natura transkonfinali, iġfiri kan naqdin naħdmu b'mod transkonfinali, tu kolla sanzjoniet komparabli b'mod transkonfinali u koll. Issa, il-Sinjura McCarthy tiġa semmit ċertu oġezzjonijiet il-banek u s-settur bankarju eh, tariffi addizzjonali li forsi jissemmew kienem opinjoni differenti fuq dan is-suġġett u nafu wkoll li hemm kumenti oħra bħal pereżempju eh, banek depozitarji f'pajjiżi terzi. Kif jistgħu jkunu koperti dawn f'din id-direttiva. U x'nista' ngħidu f'termini ta' responsabilità l-importanti però l-iktar ħaġa kruċjali hija investituri nataw il-garanziji meħtieġa. Grazzi, issa Sur Kamal. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir-rapporter. Anki tejja għal din id-diskussjoni kienet tajba diskutejna ma' shadows oħra stidinni u koll f'għal avveniment li kunem f'Londra sabiex nħossem fil-diskussjoni naħseb illi ċertu dejat illi ħarġu hemmhekk dwar l-ambitu tal-usits li tijef strutturati, strutturati komplessi, mux komplessi, ta' jiġu trattati u koll mek ma' peress li il komissjoni saħabret il-proposti għal jusit sitta, nasab li emmek ikun il-punt adattat, mux biex nevitaw dan il-diskussjoni, ma biex nkun nistaw indirizzaw ma' taktar komprensit, u jina fej, il-reġuni fejn il għadina il-proposta tal jusit ħamsaj, il għadix ma ta' konna għadin nħarsu lej l-elementi differenti tal- tal-krizi E, nizdu bisaqsu isemmu l-Madoff imma jew semmu l-hedge fund wara għandu jkun din ir-regolament din id-direttiva imma dini kwistjoni kollha ta' Madoff l-istrutturi u id-depozitarju fejn għandha tkun ir responsabilta u għalhekk aħna nilqgħu dan Issa ma qed iqis il bidlif li għamilna fl aifmd importanti li issa il-usits u il-responsabilità depozitarja tkun jinjata mal aifmd sabiex il-bejja jkollhom il-protezzjoni wkoll. Naħseb li dun investigaw iżjed ċertu waqsma bħal pereżempju jekk id-depozitarja jistgħux jagħmlu Eh, ikonu xezentati mir responsabilta jekk il-liġi tirek jidjom f-termini doganali. Dina kienet xaħġa f'konformità ma l-FMD imma fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd irid ikun ikun responsabbli ma tistax sempliciment inti kulħadd tiffarfar ir responsabilta Naħseb li ħaġa li ddejjaqna ħafna mill-kriżi illi id-direttur tal-banek illi dawk li kienu responsabli mill-banek illi fallew ħadd responsabil tal għalihom u din jgħadu li dejjaqna u li xċejjilna kull ġamra ta' fiduċja. U mbagħad fil-kwistjonijiet tal-istituzzjonijiet ta' kreditu Naħseb rridu naraw għalfejn ċertu aġenzija qed jispiċċaw esklużi bla għalxejn. U dan jaf li mhux se jkun ta' inċentif għall investituri jekk xi ħadd jista' jaqbad u jneħħi għattur missu u anki eh, il-mifit, eccetera, irridu ninvestikaw ir-riski assoċjati, rridu jkun hemm diskussjonijiet. Tkellimna dwar l-evalwazzjoni ta' impatt istituzzjoni f'Malta oħra fil-Polonja li jistgħu jiġu effettwati minn dan. Issa jiena nixtieq li direttiva ta' trasferenza tagħti iżjed awtorità lill autoritajiet kompetenzi tal-Istati membri u innaqsu l komplessità. Il-mira u l għandha tkun it-trasparenza. Dejjem naqblu aħna jdu iżjed trasparenza, jridu iktar bilanċ. L-investituri jataw l-informazzjoni meħti ġazza mhux informazzjoni żejda. U fl-aħħar naħseb li l-koll naqblu waħda mill-problemi l-kbar u fattur illi wassal għal kriżi finanzjarja forsi mhux da kawlini, però kienet innuqas ta' għall-linjament bej prestazzjoni bil premjina rajt ktib minn Daniel Kahneman li kien ekonomista u psikologu tkellem dwar ir-rwol tal-esperti Thinking Far Thinking Slow kien jismu l ktib U għalhekk daħal ukoll fi kwistjoni ta' l-indexation. Meta l-esperti ma jagħmlux xogħolhom sew, m'għandhomx jingħataw premju għal prestazzjoni tagħhom għandha eh, il-premju li jingħataw għandu jkun assoċjat ma' prestazzjoni. Grazzi Sinjura Luling. Grazzi President. Grazzi. U l-ewwel qed nixtieq nibda billi ngħid. Li aħna wkoll hawnhekk naqblu li rridu ntejbu protezzjoni għall-investituri. Il-koll naqblu dwar dan u l-kummenti tiegħi indirizzhom il-Kummissjoni Ewropea. Issa aħna qegħdin naħdmu fuq USITS 5 Tiġa għanna l-jusit sitta fuq il-xefa. U ma nafxek forsi kun xaħjar li konna rikast totali tal-leġizlazzjoni usits. Forsi namlu bidla waħda kbira bekk inqas eh, frekwenti ma nasibx li ħaġa li li il-ħin kollu aħna dejjem nagħmlu bidli tal-leġiżlazzjoni. Fuq USIT ħamsa. Jekk irridu xi bidliet għal USIT, jekk irridu narmonizzaw l-standards li għandna għall-investituri, d-depozitarji, u rridu standards Għana nasab tkun sina qua non li nieħdu konsiderazzjoni kontenut tad direttiva l-AIFMD. FMD. Nini għadda li rridu forsi nikkonsidrawha. Għaliex issa li għaddit l AIFMD ħareġ b'qafas komplut għal fondi li mhumiex USITS. Ovvjament s-sadina rridu ikunem jikkomplementawa regoli fuq tini livell. Nasab li jdu aħna nimiraw li l-konverġenza nalinjaw l-standards li għana bi jusit 5 u li AFMD, naħseb li dan jagħmel il-funzjoni supervizorja tal-awtoritajiet tagħna aktar faċli, jkun hemm aktar kontroll u ikun hemm ukoll trattament ugwali applikat għal assi differenti b'livell li ta' protezzjoni għall investituri dan ifisser ukoll li l-industrija illi titratta l-fondi ta' investiment tkun f'pożizzjoni aħjar illi tagħmel xogħla. Usits tfaslet għal investimenti żgħar. Nafu għadin. U għalhekk tkun idea tajba li naħsbu dwar id-domiċilju tal-fond tal-awtorità supervizorja. Nasab li dawn irridu jkunu fl-istess post, dan ikun dan huwa prinċipju importanti ħafna mhux l-iktar importanti. Mela, konverġenza tiġa għandna standards all right fl-AIFMD u kooperazzjoni bejn l-entitajiet varji li jipproteġu l-investituri. F'tilet net naħseb ukoll neħtieġu ftehim aqwa tal-impatt tar-regoli ta' delegazzjoni għal ċertu swieq u ċertu assi. Ħafna drabi il-kustjonijiet kollha ikunu miġbura fid-dettallu, dettall tekniku illi kultant ikun l-unika ħaġa illi xekkel l-investiment. Usits bħala trademark hija waħda tajba, ma rridux missuwa. Jew namlu xi dannu f'dak ir-rigward usits hija tassew storja ta' suċċess fl-Ewropa u aħna kburin biha. Grazzi, Sur Schmidt. Grazzi ħafna, President. Sinjura Luling għalet fl-axħar eżattament dak li xtaqt najt jien, jiena kont rapporter tal-USITS fl-2001-2003. Domna 13 sena staġnati, ma fl-axħar inaxxilna namlu xaħġa u kien suġġess enormi. U tassew għanna biex nkunu kontenti għal dan. fid-direttiva responsabbli għalija għajjena u kif għal Sven għana direttiva tal-iskema ta' investimenti li hija mblukkata kompletament mu għat jiġri xej fiha. U forsi wara d diskussjoni dwar l-Unjoni Bankarja jaf niċċaqalqu. F'dan il-każ għalhekk kien utli li jisa nittrattaw taħt il-protezzjoni ta' investiment tal-investituri depozitarji f'dan id-dossier. Dik hija ħaġa negattiva li skudeni għal dak iż-żmien imma sa fl-aħħar forsi ħan indirizzawha hawnhekk. Grazzi rappreżentant tal-Kummissjoni jixtieq jgħid xi ħaġa. Iva, grazzi ħafna tal-li permettejt inna nitkellmu. Naħseb li aħna ħanieħdu konsiderazzjoni xi wħud mill-punti li tqajmu. Aħna bla dubju ħankunu qegħdin ħarsu wkoll lejn l-istituzzjonijiet eliġibbli li wkoll huwa suġġett illi ehm, Għadin naraw aħna, per eżempju, dawk l-istituzzjoniet li jaġġixxu bħala depozitarju ma jistax ikunu mifid u ma jistax ikollhom autorizzazzjoni mifid, jidu naraw min huwa eleġibli li kun depozitarju għaliex il- ħarsin ġenerali, il-mira ġenerali hija tal-ħarsin tal-konsumaturi u tal-investituri u naħseb nistgħu nargumentaw li l-mifid hija passi li kulħadd trid jagħmel. Għandna rekwiżiti organizzattivi f'mifid irridu kun hemm benchmark u jekk inti ma tassalx si sa din il-benchmark inti ma tistax taġiġi bħala depozitarju. Ħadna nota tal-kalendarju l usitz 5 sfortunatament kella tiġi posposta Idealment di kella tiġi f'paralleliżmu mal-AIFMD, iżda mbagħad issa ħna xogħol deċidejna illi nkomplu għaddejjin bir-riforma tad-depożitarji qabel ma jsiru ċertu Bidlit fuq usits illi minħabba li dawn il-bidliet depozitari huma urġenti ma jist kif għal sur kamal ma ridu aħna illi ikkona situazzjoni fejn li jusit ikunu protettin għasmid l-investituri professjonali taħt l-AIFMD. U għalek aħna kena din il-front loading fejn indirizzant il-ħagġa qabel privassi l-oħra raġuni għal ħna aħna istratajna depozitarji bħala kustjoni ta' urġenza i li id-dibattitu li ieħor kien jinvolvi kustjonijiet li għandhom xjaqsmu mal fondi ta' investiment aktar ġenerali. Aħna ħarisna lejn il wol li għandhom dawn il-fondi fid-dibattitu tal-shadow banking. U aħna mnek fondi illi għandhom ħafna kontraparti fil-bqija tal-industrija ta' servizzi finanzjari u l il-konsultazzjoni tagħna billi fokajna fuq l-usits ma teskludix li kwalunkwe segwitu ta' politika jkollu ambitu aktar wiesa minn sempliċi fondi tal-usits din fl-opinjoni tagħna tiegħi hija raġuni tajba oħra fejn issa deċidejna li nagħmlu riforma tal-pozitari f'usits weħeda u separajni għam dibattitu aktar wiesa fuq ir ruol tal-fondi ta' investiment fil-qasam shadow banking. Naħseb li da kollox minna ħatijaj, pero nistiden li l-kulħadd sabiex jistudja sew din il-kwistjoni ta' eligibilità u biex nżommu f'moħħna illi m'għandniex f'terminu ta' kapital ta' garanziji ta' organizzazzjoni naqaw taħt l-standard tal mifit għaliex id-depozitarju għal fant għandu rwol ewlieni fis-salvagwardja u jrid ikun mamar tajjeb sabiex ikun konformi ma' responsabilità illi ikun il-transazzjoni fil-kassa telf. Grazzi ħafna. Issa naddu għal rapporter Sudi Gold. Well, just very briefly, thank fil qoswar Grazzi għal kommenti li illi għanna spirtu pjuttos simili. Grazzi wkoll għal proposti differenti li saru minn Eileen u Sajid. Jena wkoll smajt ukoll proposta tal-Ervali Jansen. Nirringrazzja u nasepp huwa fil-fatt l-ewwel darba kemm ili hawnhekk f'dan il-kumitat li xi ħadd fil-bidu tad-diskors saħaq illi jista' jkun hemm konflitt ta' interess jew relazzjoni speċjali ma' settur partikolari li għalija aħna għamlu leġislazzjoni. Allura nirringrazzja li l-Onorevoli Jansen tal-li bdiet id-diskors ta' b'dan il-mod. Għat ma smajta din il-ħaġa f'dan il-kumitat jien naħseb li mhux biss għaliex inti l-uniku persuna fejn eh, dan huwa il-każ jew jista' jkun il-każ. Punti ieħor issa. Naħseb hija normali l-ħaġa li napproċċaw is-sitwazzjoni b'tali mod fejn inqisu ċentri kollha finanzjarji differenti. U għalhekk kienet xaġa normali li wkoll nitkellmu ma' negozji f'Londra u għana nagħmlu l-istess ħaġa wkoll fil-ġurisdizzjonijiet l-oħra fejn meħtieġa u nitkellmu mal-parti l-oħra mal istituzzjonijiet li ħarsu l-investituri u l-konsumaturi. Din hija proċedura normali illi għandna nsegwu. Lil minn dan? Nixtieq ukoll ngħid illi ovvjament Hemm kwistjoni partikolari illi hija kritika hawnhekk. Fid-dinja tal-usage illi kien intisa għall-investimenti fil-qasam tal-imnut, għaliex kien hemm ukoll kriterji partikolari. Rajna xi manuvrar finanzjarju għal ċaqliq lejn prodotti illi normalment jiġu meqjusa pala eh, prodotti IMF. U allura għalfejn allura ma najdu xaġa pal narmonizzaw iż-żewġ standards differenti, iżda, meta jien nitkellem ma' negozjanti u ma' konsumaturi, imbagħad jinajt li jiena xettiku għaliex il-usits huwa tant importanti għaliex il-konsumaturi għandhom ħafna fiduċja fis-sitwazzjoni u allura għandna nħarsu s-sitwazzjoni. U allura għandna nibżaw jekk ċertu ċentri finanzjari li l europa ewropa eh, nisimaw affarijiet bħal pereżempju hija taħt li usid naraw illi wkoll imbijaw affarijiet oħra. U mbagħad jibdew jiddiskutu sitwazzjoni fejn joħolqu standard aktar stretta li jom U mbagħad dan jkollu konsekwenzi negattivi. U allura jekk ma nsegwux il- xewqijat tal-konsumatur impoġom fil qoċċata tad-diskussjoni tal-usage nistgħu mbagħad ikonna tweġiba negattiva minn bnadi oħra u allura ma nkun minna xejn biex fis-settur finanzjarju l-affarijiet ikunu aktar faċli iżda ikonna żvantaġġ kompetittiv. U allura il-ħarsien tal-konsumaturi u l-interessi ta' ċentri finanzjarji fl-Ewropej għandhom jimxu fin it-fit. U fl-ispirtu tagħna kollu għandna insegwu dawn id-diskussjonijiet tagħna. Grazzi. Grazzi. Skadenza prezentazzjoni tal-abbozz 5 ta' novembru, skadenza l-amendi 22 ta' novembru, konsiderazzjoni ta' amendi 17 ta' Diċembru, votazzjoni fil-Kumitat 21 ta' Jannar tas sena d-dieħla. Sa' għanna il-rapport li miss il-rapport annwali tal-2011 tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-rapporter hija s-Sinjura Marisa Mattias u hekk naddila l-kelma. Maria Mattis. Obrigada, obrigada, Sr. President. Um... Ehm, Grazie, ħafna, President. Dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet dan il-Kumitat dwar dan ir-rapport tal-ECB tal-BCE anzi Hawnhekk qegħdin eh, nitrataw il-kriżi u l-Bank Ċentrali issa aktar preżenti fejn nitlu bidliet istituzzjonali u anki l-odot differenti illi ġew prezentati bħala tweġiba għall-kriżi li għadha għaddejja fl-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali fir-rapport tiegħu għal 2011 qed eh, jikkonsidra l-bidliet illi aħna rajna fil-politika Ewropea meta niġu għal ġlida kontra l-kriżi. Din is-sena ġiet deskritta mill-preżentat Bank Ċentrali bħala sena eċċezzjonali fejn rajna ċirkostanzi ekonomiċi partikolari, ke rajna tkabbir reali, kena tkabbir ta' 1.5% fil-2011 u dan fisser illi morna l-ura metan qablu mal-2010 meta niġu umbat għal dan il-rapport fih nifsu nistaw nidentifikaw żewġ blokok differenti fl-ewwel sitt xhur il-Bank Ċentrali eh, ħa azzjonijiet li nistaw nqisu li kienu ridikoli u fit-tini sitt xhur is-sitwazzjoni kienet differenti. Il-Bank Ċentrali Prova jagħmel tajjeb għal żbalji li saru fl-ewwel sitt xhur. Qed ngħid hekk għaliex kolkemm aħna nafu li fl-ewwel sitt xhur il-Bank Ċentrali tella r-rati ta' interess f'April u f'Awwissu. Dawn iż-żidiet fissru bidla ta' 50 base points. Umbagħad il-Bank Ċentrali niżel rati ta' interess fl-istess limitu. Xġara allura. Fl-ewwel sitt xhur għal kemm ir-rata ta' inflazzjoni bħala medja kienet 2.7% meta nqablu ma' 2.6% fis-sena ta' qabel, naraw illi dak li għamlet il-bank, għamel il-bank ċentrali kien il ħazzjoni kifet qabel eh, ridikola fit-tweġiba tiegħu fejn huma wieġbu għall-inflazzjoni li ma kienieċ waħda strutturali. U għallu naħseb illi il-Bank ċentrali għamel ħsar li l-nifsu, mbatt fit-tini sitt xhur għamel tajjeb għal dan l izbal u fl-aħħar tas-sena naqsu r-rata ta' interessi iżda kien hemm problema fil-politika ta' spansjoni tal-Bank ċentrali fit-tieni sitt Jekk aħna nqisu u narblu dan ir-rapport, l-espansjoni ma kellux l-effett fuq id żieda tal-kreditu jew is-self għal familji jew għal negozji. Din il-politika ġiet implementata fil-politika ta' austerità u anki kien hemm ukoll limitazzjoni fuq il-pagi u anki minħabba l-nuqqas ta' effiċenza tal-politika ta' espansjoni illi il-Bank Ċentrali segwit fit-tieni sitt xhur noqdu attenti għal żewġ punti L-ewwel nett il-mandat tal-Bank Ċentrali nnifsu. Jeħtieġ li naraw jekk hux idea tajba għal mandat tal-Bank Ċentrali illi dana kollu jintrabat ma' għan ta' inflazzjoni li lin mill-konsekwenzi li dana kollu jista' jkollu għad kabbir u l-impiegi pal eżempju. Meta nqisu il-bżonijiet essenzjali biex noħolġu mill-istaġnar li tkun hemm sitiet fil-pagi u fl-ekonomiji ta' ċentru ta' zona euro għaliex għaliex din iż-żieda tippermetti li l-ewwel nett jkun hemm aktar talba fiż-żona euro u jagħmel tajjeb għal iż-bilanċi bejn il-periferija u il-ċentru. Eh, distak illi sar aktar evidenti Umbat jeħtieġ li nidu azzjoni brabta ma dak li l-Bank Ċentrali jagħmel li minn mandat tiegħu dan għandu x'jaqsam mal-politika ta' austerità. Bħalissa aħna għaddejjin minn din il-fażi u allura aħna lkoll nafu x'kien ir-rol tal-Bank Ċentrali rakkomandazzjonijiet u anki għal dak li għandu x'jaqsam eh, li tri l-Stati membri fejn jitħol il-politika budgetarja u anki għal miżuri fis-suq tax-xogħol, kif ukoll servizzi pubbliċi, privatizzazzjonijiet politika tat taxxa, eċetera, eċetera. Kien hemm lista sħiħa ta' rakkomandazzjonijiet u impożizzjonijiet illi eh, stati membri rċevew f'dan il-kuntest allura kien ikun aħjar li kieku kellna politika biex inkabru u nkatru it-kabbir minn flok kena dak li ġie impost mill-Bank Ċentrali biex nikonkludi xinu meħtieġ hawnhekk allura? Illi nikkonsidraw ċertu punti aktar milli tmexxija tal-Bank Ċentrali hemm żewġ punti li jiena xtaqt inqajjem hawnhekk malaj malajr. L-ewwel nett, il-membri tal-Bord tal-Bank Ċentrali dan id-dibattitu sar hawnhekk f'dan il-Kumitat u mill-ġdid jeħtieġ illi mmorru lura dan id-dibattitu għaliex nuqqas ta' bilanċ bejn l-irġiel u n-nisa fil-livelli aktar għolja tal-Bank Ċentrali. Ftit nisa bil semmek, unbat puntiħor. Kif il-Bank Ċentrali qed jiġi mmexxi, ġifieri b'mod speċifiku ir-rwol essenzjali tal-Bank Ċentrali u ta' kollu f'moħħna rridu nikkonsidraw tentattivi varji li saru sabiex inwarbu aktar il rwol tal-bank fil-deċizjonijiet. Tiġa għanna rwol limitat pala parlament, iżda minnaħa tijaw il-Bank ċentrali għandu rwol importanti immens. Dana mux ġust. Issa, dak xaqsam il-kontest attuali, nishtiq najt dak li ġej. Em situazzjonijiet illi rridu u kol nitrattaw. L-ewel net Sakemm il-Bank Ċentrali ma jibgħatx messaġġi ċari li jessri li qed ikun konsistenti fil-politika ta' espansjoni tiegħu x'nistgħu nagħmlu. Il-politika bħalissa hija frammentata kif inhi. Nistgħu nkomplu naħdmu mal-Bank Ċentrali meta huma qegħdin jippruvaw e, jistabilixxu il-prezzijiet meta naraw is-sitwazzjoni attwali qed inqajjem dawn il-punti għaliex aħna tħassib ħafna dwar l-andament tal-azzjoni tal-Bank Ċentrali. Qed nixħed dawn l-idejat qudiemkom għalissa u jiena issa kuntenta nisma' minn għandkom dwar dawn il-kwistjonijiet jew anki dwar kwistjonijiet oħra li tixtiequ ukoll illi niddiskutu. Grazzi ħafna lir rapporter Mill-ġdid għandna ħames shadows Jekk joċobkom, zommu mal-ħin ta'kom l-Onrevoli Spelz. Grazzi ħafna, grazzi President, grazzi u kol li rapporter. Inti tajtna taqsira li kienet konċiza u detaljata naqbel naqbel li 2011 mill-aspett ekonomiku finanzjarju kien tassew sena eh, ta' sfida lina, iżda ma kienx l-ewwel sena ta' dan it-tip, lanqas mhux se tkun l-aħħar sena li toffrinna din is-sfida. U allura neħseb li jeħtieġ illi naffaċċaw sitwazzjoni li din hija sitwazzjoni li se tibqa' magħna għal tul ta' żmien. U allura jiena xtaqt naqbel mal-proposti kollha illi saru għal dak li nxaqsam il-mandat, Iva, għanna neżaminawhom f'aktar dettal. Is-sena 2011, jekk tridu, kienet maqsuma f'żewġ fażijiet. Fl-ewwel fażi kenna jekk trid eh, movimenti ta' kontraduzzjoni, il-Bank Ċentrali ħu azzjoni mod, u bat fit-tieni parti tas sena ħadet il-ħa azzjoni mod ieħor. Kien hemm ir-raġunijiet għal dana kollu iżda da kollu għal ħafna tħassib naqbel ma' rapporter għedin naraw zida eh, ta' aktar minn 50 base points fl-ewwel parti ta' sena u mbagħad kellna tnaqqis fit-tieni nofs ta' sena jisu fuq l-istess livell u allura ikun importanti għalina illi neżaminaw mill-qrib id-dettalji u naraw eżattament għala dana kollu seħ. X'kienet il-bażi għal dana kollu u l-inqisu dana kollu fid-dawl ta' deċiżjoni ta' Deċembru u it-kabbir pala riżultat għaliex ma tantx kien sodisfaċenti għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U allura 2011 pala sena eh, offrit inna il-problema ta' dejn sovran, il-kriżi ta' dejn sovran, dan ukoll kienet kwistjoni importanti ħafna u dana kellu effetti fuq il-banek tagħna. Aktar problemi għal-banek tagħna fl-istess situazzjoni rajna li il-situazzjoni finanzjarja marret għallar. Il-Bank Ċentrali kellu ħafna x'jamel, dak iż-żmien, kien hemm ħafna attività, ristrutturar ta' dejn sovran tal Greċa, dak kien eh, punt wieħed, u mbagħad dak iż-żmien il-Bank Ċentrali qal ukoll li mhux sempliċement se jagħmel tajjeb għad-dejn u jkun importanti allura illi nqisu din il-fema, partikolarment fid-dawl Eh, ta' dak li seħ l-aħħar xhur fid dol ta' eh, eh, jekk din kienet deċiżjoni bażi soda, mbagħad fawissu ta' l-2011 kien hemm tendenzi oħra li rajna mhux tant li għandu xasmu mal-Bank Ċentrali nnifsu, iżda aktar kellom xasmu mal-mandat tagħhom u kif il-Bank Ċentrali jitlaq lim il-mandat dak li għandu x'jaqsam politika ta' kreditu illi ġi ippreżentat minn dak ix-xar il qudiem Dan wkoll kellu effettivi, effetti pjuttost eh, traġiċi għal reġuni perifiċi fi zona euro għal dak l-inxaqsam il-kondizjoni fejn huma jitolbu għal kreditu jekk l-affarijiet marru eh, ħadu xejra differenti kien hemm ħafna u kritika għal din is-sitwazzjoni. Umbat, sa dan intant, kena trasferiment ta' dan l-attivitajiet, ġifiri illi wieħed jixtri l-bonds fuq is-swiq sekundarji kien hemm bidla, iżda jkun importanti għalina illi nivalutaw dawn l-azzjonijiet, nammetti jiena għandi ħafna mistoqsijiet fid-dawl ta' dana kollu, hemm ħafna illi rridu ninvestigaw f'dan il-qasam. Umbat għandna wkoll mistoqsijiet oħra li xtaqt inressa, u dawn jorbtu ma' dak li smajna mir-rapporter ir ruol eh, tal-Bank Ċentrali jiena naħseb li tkun idea tajba għalina illi forsi inqattaw aktar ħin għal dawn il-kwistjonijiet ikonna dibattitu aktar wiesa, per eżempju, valutazzjoni tar risk il-politika tar riskju, il-kabbir ekonomiku sa lima punt għanna perspettiva soda dawn il-kwistjonijiet, sfidi għazona euro, eh, possibilitajiet ta' tkabbir, eccetera. Kif ukoll eh, l-int diċi ta' fiduċa u bidliet dana kollu possibilità li nippruvaw aħna namlu tajjeb għal dana kollu sa' fekk kem nistaw. Umbat, fl-ħar ta' mux lanqas, xseħ dawn l-aħħar ġemat tafu illi fl-aħħar sessjoni plenarja kanna dibattitu dwar dan il-punt l-attivitajiet ta' supervizjoni tal-Bank Ċentrali u l-estensjoni ta' dan l-iskop u anki għalfejn dana ndu jseħ. Ġviri nistoqsit kollha brabta ma' dan il-punt. Jina jkolli nammetti illi jina mort lura sal-2010 rapport tal-Parlament eh, tal-2010 dwar dana kollu, meta jina rajt dawn id-dokumenti kien hemm punti illi ġew meqjusa bħala importanti, iżda issa dawn il-punti ma nsibuhomx fid-dokument għal-inqas jidher x'punti qed nirferi għalihom. Pereżempju punt 13 fejn nirreferu għal eh, l-idea li jkun hemm fondazzjoni illi jivvaluta l-kreditu, vantaġġi, zvantaġġi ta' dana kollu, fl-aħħar mill-aħħar ġi deċiżi li jista' jkun li forsi da kien eh, ma kienx idea tajba, sa forsi rapporter għandha tqis dan il-punt aħna għedna dakinhar eh, li huwa importanti, forsi però wasalna l-konklużjoni li din ma kienx ħaġa importanti b'xi mod irridu naslu għall-konklużjoni dwar din is-sitwazzjoni. Biex nikkonkludi, jiena nieħu pjaċir nikkoopera mal-rapporter ningrazzja għax-xogħol li diġà wetqet nittama li nkun nista' nressaq l-emendi li tistgħu taċċettaw. Grazzi. Grazzi. Naddi l-kelma li l-onorevoli Nagok issa. Grazzi. Etnu ħafna pjaċir li qed naħdem fuq dan is-suġġett flimkien ma' dawn is-sinjuri nisa u nixtieq ukoll nirringrazzja lil Marisa morna Frankfurt flimkien sabiex nitkellmu mod serju ħafna ma' dawk li jaħdmu fil-Bank Ċentrali biex eh, niddiskutu ix-xiri limitat ta' dokumenti ta' tliet snin pajjiżi eh, menar aċċess għal ISM, e u bat tkellimna wkoll dwar il-mandat tal-Bank Ċentrali u l-fatt li il-Bank Ċentrali eh, kien qed jestendi il-mandat tiegħu jiġifieri li daħal f'dawn il-fondi strutturali u anki fil-budget eh, fil-politika tal-budget. U dan kollu qed iseħħ fi żmien meta meta hemm problema bl-iskurtinju demokratiku ta' governanza monetarja ta' zona euro. Kanna diversi mistoqsijiet għal Bank Ċentrali. Sfortunata, sfortunatament jider li hemm xi interferenzi tekniċi bħalissa. Iju, la seconde Excuse me a minute, Liam. Um, Skużani, tajt il-President, hemm ħafna interferenzi tekniċi, l-interpreti għandhom problema biex interpretaw forsi hemm xi mobile viċin il-mikrofon tajt il-President. Forsi tista' tbiddel il-mikrofonu jekk joġbok. Sorry everybody, but it's a good idea if we can hear. Skużawni, sinjuri, pero għed kun xaġa tajba kelli kju kena nisimaw kif suppostu xek. Mela, jkompli l-kellim. Dwar il-program LTRO, kif tafu aktar minn 500 banek ħadu sem fl-ewel program emmek il-Bank Ċentrali salef aktar minn 50 biljun għal periodu ta' 3 snin fuq livell ta' 1% u dan ġi repetut ukoll konsekwentement. Lan hawnhekk kien biex il-Bank Ċentrali juża l-likwidità fuq is-suq tal-bonds iżda fir-realtà ħafna mill-likwidità intuża mill-Bank Ċentrali. Dan jfisser li għandna nsaqsu dwar l-utilità tal-politika meta nqisu li l-Bank Ċentrali kellu jiddeċidi dwar l-LTRO u il-program ta' xiri ta' dejn sovran me' stati membri vitmi għall-spekulazzjoni. Forsi il-program tal-aħħar eh, seta kien mod aħjar biex niġġildu l-spekulazzjoni. Forsi nistaw najdu aktar forsi irrid jingħata xi liċenzja bankarja l mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità u forsi bekk ikonna kontroll fuq il-krediti li nataw lill-stati membri vittmi tal-spekulazzjoni. Iżda mbagħad għandna problema essenzjali bil-programm u dan irresaqni għal punt li miss. Il-Bank Ċentrali bħala kreditur għall-istati membri tal-Zona Euro. Fil-kas tal-Greċja rajna li l-Bank Ċentrali xtara id-dejn Grik fuq is-suq sekundarju għal prezz ta' aktar minn 50 biljun euro. Ista minħabba e, ċaqliq fiswi u anki it-tnaqqis fil-valur fir realtà l-Bank ċentrali ħallas binqas minn 40 biljun biex jixtri dana kollu. Pala kreditur il-Bank ċentrali eti u koll jitlob għal refużjoni. Ġifiri, zida konsiderevoli fuq dan l-operazzjoni ta' dejn sovran għal Bank Ċentrali sa' 11 biljun euro għal Greċja meta ma nqisux l-interess. 11 biljun aktar minn 4% tal-GDP Greek. U allura dan huwa x-xogħol tal-Bank Ċentrali illi jakkwista dan it-tip eh, ta' ammonti fuq dawn is-swieq li kieku kredituri privati kienu involuti sam il-bidunet, ħafna minn dawn il-mistoqsijiet ma konniex insaqsuhom. Fil-rapport tal-2011 il-Bank Ċentrali qed jisemmi zida ta' 3.6% minħabba dawn l-operazzjonijiet fis-swieq. U allura, fil-fatt, il-Bank Ċentrali għamel ħafna liħ minħabba id-dejn Grek minnajr lebda beneficju tangibli għal Greċja nifisa. U allura, dan huwa paradoss li għanna qoddimna. Bekk, hemm ħafna li nistgħu ngħidu dwar il-Bank Ċentrali u r-riżultati tiegħu tal-2011 ċertament jiena se nieħu vantaġġ ta' dan il-rapport biex nidiskuti dan il-punt flimkien ma'kom. Grazzi. Grazzi ħafna, Ramon. Thank you very much, Sharon. Just uh, uh, uh three minutes of speech. Eh, Grazie ħafna, l-ħin tjafas u għalek nżon fil-qosor, jina kontrapporter tal-rapport annuali 2011 eh, tal-Bank Centrali Ewropew, għanzi ta' snin ta' qabel tal-Bank Centrali Ewropew, eh, ħanati l kontributi għaj u koll u irridu nindirizzaw bħalma nafu dan rapport ukoll tal-2011. Jiena naqbel li ma dak li qal Werner Langen se ngħidu hawnhekk. Meta mhux is-sajf li għadda ta' qabel il-Bank Ċentrali Ewropew beda jixtri il-bonds Taljan u Spanjoli. qal li mingħajr l-intervent tal-Bank Ċentrali Ewropew l-affarijiet kienu kunu għar. U din hija sensazzjoni li għandi Minajr l-intervent tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' xhur li għaddew ta' sena li għaddiet l-affarijiet kienu jkunu għar. Issa jiena bħala Federalista Ewropew nixtieq li jkun hemm Ministru tal-Finanzi Ewropew, Teżor Ewropew bħala Ministeru u istituzzjoni toħrajn fuq il-livell Ewropew li jkun jistgħu jagħmlu x-xogħol li issa ġimġi li jagħmel Bank Centrali Ewropew. Għalhekk naħseb li dan ir-rapport ikun interessanti ħafna li niddiskutuh ir-rwol tal-Bank Centrali Ewropew u l-effettività tal-operazzjonijiet li jagħmel. Ġifieri tkun xi ħaġa tajba li l-ewwel LTRO kien propju xi ħaġa li kienet qed tagħmel qabel il-miliet il-Bank Centrali Ewropew bdew jixtru l-bonds jagħtu flejjes lill-Banek Spanjoli biex jixtru d-dejn Spanjol. Issa wara it-tieni LTRO f'Marzu ta' din is-sena rajna li il-kreditu mhux qed jasal mill-sistema bankarja għal l-ekonomija reali. U sur dalli għara hawnhekk f'dan il-Parlament u f'dan il kumitat li l-effettività ta' dawn ix-xogħlijiet mhux tajba. Fi Spanja qed naraw effett ta' ħafna flejjes jinġemaw li sistema bankarja għedin taddija ma' d-dejn publiku, mem lebda flejjes għal familji, għal publiku u dan il-kreditu huwa prekondizjoni biex naħorġu mill-kriżi u biex nirkupraw dan il-flus inkella l-ekonomija tmur għall-ar. Kwistjoni oħra nixtieq nifoka fuqha jiena nemmen fl-euro fl-2010 fuq il-pakket ta' supervizjoni kont dejjem najt fl-axħar ta' diskors tijaj jena nafda fl-euro u jena nafda fil-Bank Ċentrali Ewropew, nibqa ta' din il-fema għal-munita wahdanija u nishtiq li konna din is-sistema li tkun wahda mirata. Kuntent li f'dan ir-rapport annwali ta' l-2011 hemm kapitlu tal-sistema tal-mira numru 2 fejn aħna ikonna opinjonijiet, fejn nkunu żguru, żguri li jkunu utli għad-debattit li jkollna dan il-Parlament. Dan ma kienx il-każ is-sena jadid bir-rapport annwali li għadda u kien hemm ħafna artikli li ma kienu jinsabu mbagħad fir-rapport tal-Bank Centrali Ewropew. Jien nixtieq li jkollna Unjoni Monetarja Sostenibbli u nixtieq nifoka l-attenzjoni eżis kollegi fuq il-fatt li hemm mijiet ta' eluf ta' miljuni li għaddejjin minn banek nazzjonali għal banek ċentrali oħrajn. U għalek nistaqsi jekk dawn l-isbilanċi hux sostenibbli jew le u jekk hux isiru permanenti jew le. Mbagħad irridu nifokaw biex naraw kif l-Istati Uniti, l-Riserva Federali qiegħda tevita jew tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Ikun interessanti li naraw dan. So ġoħra, hija li jiena interessat li nagħmlu studju ta' sitwazzjoni ta' xi banek ċentrali nazzjonali kif għamlet Spanja fir rigward l-assistenza tal-likwidità f'każ ta' emerġenza. Din xi ħaġa li seħħet din is-sena iżda xorta waħda tkun okkażjoni tajba li niddiskutuha. Kuntent li li Sur Dali sar president għandu l-arfin u eh, dan importanti l-interess ta' ċittadinu għalġejjien tagħna. Here, um, Philippe, you're standing in, I gather. Il-President, issa naddi l-kelma l Lamberts. La Sven Aseva, suppost Eva tagħmel tkun xadow ta' dan. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa minn ma nirrepeti dak li ntqal naqbel ma' ħafna li ntqal, iżda fuq il-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew isu ħa jikseb iktar setat addizzjonali għal setat li diġà għandu, nixtieq ngħid li probabbilment irridu nagħmlu ħsieb minn ġdid ta' kif nagħmlu dawn ir-rapporti u jekk irridux naġġornawhom. Għaliex il-kwistjoni tal-leġittimità demokratika ta' dak li qed tagħmel Bank Ċentrali Ewropew qed tkun dejjem sitwazzjoni aktar importanti u probabbilment jekk nagħmlu rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew illum irridu nagħmlu tnejn forsi minn għada pitada fejn imbagħad il-Bank Ċentrali Ewropew ikun superviżur u naħseb li għandna nisseparaw dawn iż-żewġ affarijiet għaliex rridu Bank Ċentrali Ewropew li kollha attitudni differenti lejna u għalhekk irridu rapport apparti fir-rigward ix-xogħol ta' supervizjoni u mbagħad ieħor fuq ir-rapport ta' monitoraġġ li jamlu. Iżda dan ir-rapport jista' jkun opportunità tajba li nibatu sinjal ċar l Bank Ċentrali Ewropew li aħna ta' bilħaq ħan nistennew u mhux biss nitilbuhom eh, l krijanza li għamlu missjoni xirqa. U għalek din hija xi ħaġa li għandna nindirizzaw f'dan l-istadju bħala xorta ta' eh, sinjal ta' twissija. Il-President, norbot ma dak li għat, nishtiq nfakkar l-membri li rridu namlu rapport annwali bħalma namlu fil-kompetizzjoni mill-kwota tagħna ta' rapport ta' inizjattiva propja. U għalek fil-dawl ta' rwol tagħna fil- kontabilità ta' responsabilità mal-Bank Ċentrali Ewropew naħseb li din hija kwistjoni u problema importanti mal-proċeduri tal-Parlament, speċjalment jekk irid konna aktar eh, jetta rendi kont fil-proposti tal-Bank Centrali Ewropew. Nittama li l-membri eh, dan jarfuh lill-gruppi tagħhom, l presidenti tal-grupp tagħhom sabiex bekk meta għal darboħra nistaqsu għal iktar konsiderazzjoni speċjali fuq din il-kwistjoni, forsi l-presidenti tal-gruppi jirrealizzaw li l responsabilta Eh, demokratiku teħtieġ din il-ħaġa. Derk issa. Grazzi, Signora President, f'dan il-rapport tal-Bank Centrali Ewropew eh, tal-2010 l-Parlament faħħar il-Bank Centrali Ewropew għarwol tiegħu matul il-kriżi. La dubju li l-konsens din is-sena wkoll f'dan il-Parlament li l-Bank Centrali Ewropew għamel xogħol siwi ħafna. Iżda nixtieq nagħmel tliet osservazzjonijiet l-ewwel nett l-operazzjoniet ta' eh, LTRO mill-ġdid ta' frar 2011 u 2012 provdow triljun triljun euro ta' flejjes iżda ma laħux lan ewlieni li jżidu s-self għal kumpaniji u l-familji. Fil-fatt, il-Bank Ċentrali Ewropew xtara tlet snin ta' stabilta' eh, taswi u u minflok kull ma gwadanja huwa tliet xhur. Mbagħad irridu għadu attentu għall-istrument magħruf bħala bazuka biex ngħidu hekk għaliex inkella il-banek ikun qed jixtri lim numru limitat ta' dejn pubbliku għall-OMTs differenti din fija ħafna sogri seri u jiena nishtiq najt li il-Bundesbank, il-Bank Centrali Ġermanis, fil-fatt vota kontrija. U l-ġimgħa li għaddiet il-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża konkludiet li dan din l-azzjoni hija inkompatibbli mal-liġi Ewropea. Naqbel kemm għal Bundesbank kif ukoll il-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża. Barra minn hekk hemm is-sogru ta' periklu morali. Il-Bank Ċentrali Ewropew li jixtri bonds bla limitu eh, xekkel il-ftehimiet ma' skeda stabilita tal-gvernijiet. Iżda jkun kważi impossibbli għal Bank Ċentrali Ewropew li imponi kondizzjonalità effettiva ħajneħħi serħan il-moħ minn taħt id-dejn l-istati membri b'azzjoni bħal din irridu noqogħdu attenti għad bessir tal-istati membri għaliex inkella ħadd tiswa kontra. Is-sogru huwa li l-pajjiżi jibqgħu bidejhom fuq u ma jagħmlu xejn u jitilfu l-inċentivi biex ikun hemm riformi ta' malajr u twassal għal kriżi li tkun aktar fuq medda twila ta' żmien. Barra minn hekk il-balance sheets tal-Bank Ċentrali Ewropew diġà tidher li għandha problemi, għandha terz li huma reġuni l-aktar imbeda. Issa rridu naraw jekk il-Bank Ċentrali Ewropew se jkompli jixtri bonds minn pajjiż li ma jagħmilx riformi, jekk le il-swieq ħaj kollhom paniku sħiħ, xi ħaġa li l-bank qed jipprova jevita kunem iktar dejn li jinġema jkunem iktar flejjes li rridu jitħallsu u għalhekk is-sitwazzjoni tmur għall Il-Bank Ċentrali Ewropew rid isellef dejjem mhux f'każ ta' emerġenza biss u għalhekk irridu nagħmlu restrizzjoni ta' eh, kompetenzi monetari, salvagwardi, ecc. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed ikollu rwol politiku bil-monitoraġġ tad-deficits tal-gvernijiet. Il-Bank Ċentrali Ewropew mhux gvern ċentrali jista jistampa l-flus iżda ma jistax joħloq l-impigi, ma jistax iwassal għal-riformi fil-gvernijiet. U din hija xi ħaġa li jagħmlu l-politiċi. Iżda jibżaw minn elettorat arrabjat. U fl-aħħar, l-aħħar punt nixtieq nagħmel hemm il-kwistjoni tal-leġittimità demokratika. Fis-sistema tal-euro l-istati kollha qegħdin istituzzjoni li hija immexxija bħal-Vatikan m'hemm l-ebda skrutinju demokratiku rapporti tal-laqat jew konklavi huma sigrit minn wara l-kwinti u mem lebda rapporti ta' informazzjoni. Fl-aħħar naqblu dwar xi ħaġa, tajjeb. Kontent, kontent dawn. Il-President Draghi ġi elevat ar-wol bħal isu papa tal-euro jiltaqa' mal-kardinali l-kapit tal-gvernijiet tal-banek ċentrali u issa qed jieħu rwol taż-żona euro. Walek, kwalinkwa darba li l-politik, il-Bank Ċentrali Ewropew jidħol f'din il-maltembata biex ngħidu hekk politika ħan daħluha f'kwistjonijiet li ma tantx taf dwara u li ma tantx għandha leġitimità demokratika fid-dawl ta' kollox, u għalhekk naħseb din hija waħda mill-ikbar sogri li aħna dejjem minnu. Għaliex fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropew jisu sar mm, il-difensur ċentrali tal-tim tagħna Ewropew. No, merci Sharon. Grazzi, Rete President, nadder kelma l-Onorevoli Goulard. Grazzi Sharon ma nistax nirreżisti billi nibda bċajta. Hemm min jgħid li r-raġuni wara li l-Ewropa għandha problemi bħalissa huwa li għax hemm Ġermaniż f'Ruma u Taljan li għandu fidejh il-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda din mhux l-opinjoni tiegħi ovvjament. Din is-sena r-rapport annwali huwa importanti ħafna tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk nagħtu ħarsa lura lejn sena 2011 naraw kif id-deċiżjonijiet fuq medda qasira ta' żmien kellhom jittieħdu malajr, taqbel jew ma taqbilx magħhom. U l-Parlament irid joqgħod naqra lura u ħares l-affarijiet minn ċertu distanza. Jiena nilqa l-fatt li ħafna nies qed isiru aktar interessati f'din il-kwistjoni iżda Gudro kienet l-unika eh, mara li kienet qed d deċiżjonijiet. Dina kienet sitwazzjoni ta' nuqqas ta' bilanċ ila hemmhekk mana ila ktar minn sena fil-fatt. Naħseb li għanna nilqaw dak li għamlu l-Kunsill f'Ġunju għaliex għall-ewwel darba qegħdin naraw approċċ olistiku iktar milli frammentat mill-kapit ta' statu ta' gvern. U għalhekk hemm il-budget, il-banek, il-kwistjonijiet ekonomiċi u li ta' rendikon demokratiku kollha mitfuqajn f'keffa waħda. Nixtieq ngħid li bil-Franċiż ma kelma għal democratic accountability meta terendi kont demokratiku, jew responsabilità demokratika. Rridu nevalwaw x'ġara hawnhekk f'dal-Parlament u namlu l-affarijiet bis-serjetà. Jina ċerta li Ramon ħajamel dan ix-xogħol u anke l-PPE iżda waħda mill-affarijiet li rridu naraw hija kif il-Bank Ċentrali Ewropew irreaġixxa dak li jedna fuqha fil-passat. Fi klim ieħor rridu naraw li nagħmlu segwitu kif iż-żewġ istituzzjonijiet għamlu interazzjoni ma' xulxin. Dan mhux rapport infassal biex ibiddel il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew xorta waħda. Għanna trattati li għanna fis-seħ u l-istituzzjonijiet għandhom iktar kredibilità jekk jirrispettaw it-trattati Memx ħsara li trid iktar trattati fil-ġejjini għandna rapport Marian Tyson li ħaj kompli jaħdem jitfit mal-Kunsill għal-ġejjini, Kunsill Ewropew, iżda naħseb li għalissa rridu għodu kemm xejn lura. unrasnu ftit l-affarijiet. Nistaw ndaħlu kemm nistaw affarijiet f'dan ir-rapport, iżda ma se jibdel xejn ma dak li għamlet li għamel il-Bank Ċentrali Ewropew fl-2011 il-proposti mill-Kunsill Ewropew u l-proposti mill-Kummissjoni Ewropea fuq l-Unjoni Bankarja hija kwistjoni interessanti ħafna iżda hawnhekk mhux loku. Grazzi ħafna tajt il-President, issa nerġa' lura għal-rapporter. L-interpreti għalunna li ħajtuna 10 minuti zejda iżda eh, Edin lura ħafna fuq l-agenda għal rapporta Gunnar specialment tina taqsira interessanti. Marisa Kjorbok. Grazzi ħafna. Naġġel. Grazzi ħafna għal kummenti utli ħafna lil kulħadd firxa ta' opinjonijiet mill-gruppi kollha kellna dibattitu interessanti ħafna tal-frott Ma naħseb li m'hemmx wis differenzi ta' opinjoni dwar x'għandna nagħmlu fuq dan ir-rapport. Ma kellix ħin biżejjed li nifli l-kwistjonijiet kollha, iżda hemm numru ta' kwistjonijiet li naħseb li għandna inqajmu għal darb'oħra li semmu il-kollegi. Nibda l-ewwel net mill-aħħar punti li tqajmu nirreferi għal mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena ma naħsibx li nistaw ma nqisuħx dan, rridu nkunu rigorużi ħafna biex inwet u il-mandat tagħna iżda nżommu f'moħħna li fl-2011 il-Bank Ċentrali Ewropew mar li l-inmi mill-mandat tiegħu bosta drabi kif jiena semmejt fil-bidunet u għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa hawn. Dan iwassal imbagħad għal tieni dibattitu li kien hemm fuq l-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew viżabi vi dak li qed isir minnaħa tal-Istati membri. Madanakollu dan huwa dibattitu għal iktar il-qoddim. Jiena naqbel ma dak li ntqal dwar il-ħtieġa li niżguraw li jkun hemm monitoraġġ demokratiku li dan iseħħ u anke fir rigward ir-wol tal-Parlament Ewropew u kif il-Bank Ċentrali Ewropew jindirizza l-proposti tal-Parlament Ewropew għalli jkun hemm rendikont demokratiku u nkunu effiċenti fuq istrumenti kien hemm insemma l-leġittimità li jkun hemm valur miżjud fir-rigward il-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ix-xiri ta' dejn sovran fil-Greċja fil-fond ta' salvataġġ li ġara mek huwa li hemm numru ta' punti li rridu natu ħarsa lejom meta nindirizzaw propju dan ir-rapport. Jiena ser naħdem matul din il-ġimgħa flimkien ma' gwida, linji gwida li għandi u kommenti tal-kollegi nil-qaħħom sa' ta' tiskadi l-iskadenza. Grazzi tajt il-President la bosta rapport fuq dan huwa skedata tal-15 Ottubru, emendi 25 ta' Ottubru, Diskussjoni fuq l-emendi 19 ta' Ottubru, vot fl'ekon 21 ta' Jannar. U nittamaw l-imbat naslu għal plenarja ta' Frar. Issa naddu għal rapport ta' Gunnar Hockmark. Rapport tiegħu l-ewwel diskussjoni fuq l-istituzzjoni ta' kreditu u kumpaniji ta' investiment u l-qafas għall-irkupru u rizoluzzjoni. Għanna nofsija, kena nofsija suppost, anzi għanna nofsija, ma suppost kena sija, nipruvaw ndaħlu kollox issa mbagħad nitkellmu aktar din fuq dan. Ħan nipprova limita ruħi peress li l-ħin allokata għal dan ir-rapport tnaqqar xi ftit, dispjaċini dwar dan, iżda naħseb li huwa ġust li ngħidu li qed ngħaddu minn żminijiet diffiċli u hemm sfidi diffiċli qudiemna, diffiċli għaliex il-koll qed naraw il-konsegwenzi meta il-banek il banek ma jkollhomx l-opportunità li jaħdmu għal kapaċità kollha tagħha komplessiva. Dan ikollu impatt fuq l-ekonomija tagħna. Iżda hija sfida wkoll għaliex irridu nieħdu mhux biss deċiżjonijiet iżda wkoll nieħdu deċiżjonijiet xierqa lin li fuq medda twila ta' żmien jistgħu ifissru li l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Fiskali tkun waħda f'saħħitha. Sinjura President, għandi punt importanti bħala punt ta' tluq. Dan huwa xi ħaġa li għandna ntennu bosta drabi. L-Unjoni Ewropea hija l-ekonomija l-aktar kbira fl-Unjoni Ewropea, mhux iċ-Ċina, mhux l-Istati Uniti. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar ekonomija, iżda m'għandniex l-ikbar swieq. U għalhekk mill-perspettiva tiegħi hija waħda mill-ikbar sfidi politiċi u ekonomiċi li niżguraw li nistgħu nżommu l-Unjoni maquda fl-imkien nevitaw li jkun hemm il-firdiet u niżviluppaw l-aqwa kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea sabiex insaħħu l-kompetittività u nsaħħu wkoll l-ekonomija globali. Dan japplika għal swieq finanzjarji Ewropej u japplika wkoll il-partijiet kollha l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li din hija responsabilità tagħna li dan ix-xogħol nagħmluh. Jiena naħseb li l-istrument ewlieni fir-rigward dan huwa li niżguraw li konna rulebook waħdini setta regolamentazzjoni waħdanija li tkopri l-Unjoni Ewropea kollha li dan ikun fis-seħ u nagħmluh fis-seħ ndaħluh fis-seħ malajr kemm jista' jkun. Għandna l-leġiżlazzjoni dwar l-awtoritajiet ta' supervizjoni għedin indirizzaw il-rapport ta' Sur Simon dwar l-iskemi ta' garanzija depozitu u dan mhux xogħol faċli laqqas xejn ħadinna ħafna żmien u ma naħsibx li jkun żbaljat li ngħidu li ħajjiħu aktar ħin biex l-affarijiet ikunu fis-seħħ. Iżda neħtiġuh u kellna wkoll proċess ta' CRD erba' l-rekwiżiti ta' kapital. Dan mhux xogħol faċli naqqas xejn. U issa qed nindirizzaw kriżi bankarja, l-ġestjoni, l-irkupru, rizoluzzjoni. Dan ukoll irid ikun fis-seħħ għaliex qed nitkellmu dwar il-kredibilità u l-fiduċa u s-saħħa tal-swieq bankarju finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. Meta diskutejt mar rapporters dwar dan qed nara li naqblu li konna rida biex niksbu r-riżultati. Biex ikun hemm xewqa pragmatika u deċisiva biex namlu l-almu tagħna dak li nistgħu biex l-Unjoni nżommuha maquda flimkien. U hija ta' twemmin kbir tiegħi li nistgħu nagħmluha possibbli li nimxu l qoddim u li din il-leġislazzjoni daħluha fis-seħħ u naħseb li din hija kwistjoni fondamentali. Naf li kellna ħafna diskussjonijiet għaddejjin bħalissa fuq l-Unjoni Bankarja iżda naħseb li għanna bżonn aktar supervizjoni u għanna diskutu ħafna punti oħrajn. Iżda nixtieq ukoll nisħaq li ma tistax tibni is-saqaf qabel ma jkollok il-pedamenti. U jekk aħna infallu fir-rigward il-garanzija d-depożitu, il-rekwizita ta' kapital, riżoluzzjoni l-irkupru, nkunu dajjefna l-Unjoni, nkunu naqqasna l-opportunitajiet li għanna. U għalek għanna responsabilta għonek li niksbu rizultati. Jena naħseb li din il-proposta mill-Kummissjoni hija element importanti ħafna fil-leġislazzjoni tagħna fil-rigward il-banek u swieq finanzjari. U nixtieq ngħid li hemm mod kif nagħtu nifs ġdid tal-kapitaliżmu biex bekk waslu għal appoġġ minn naħa ta' ċentru l aminu xelluk. Għaliex tifsira sħiħa u l-implikazzjonijiet serji ta' din il leġizlazzjoni fir rigward irkupru u rizoluzzjoni hija li l-azzjonisti ser jieħdu responsabilità sħiħa fuq spallejhom u se niksbu riżultati u strumenti li ikunu jistgħu wkoll ifissru li l-banek li nsejħu li huma kbar wisqli biex ifallu jistgħu ifallu mingħajr ma jagħmlu ħsara kbira fuq is-sistema finanzjarja infusa. Il-banek li jkunu qed jaħdmu ħażin irid ikollhom l-opportunità li jiebu minn fuq is-suq biex ngħidu hekk, mingħajr ma jkollhom reperkussjonijiet u ħsara sarat fuq il-sistema finanzjarja. Irridu niżguraw li jkollna l-istrumenti sabiex bekk nsalvaw dak li huwa possibbli u nħarsu niddefendu s-sistema li hija meħtieġa għall-ekonomija globali tagħna. U għalhekk jiena naħseb li din il-leġiżlazzjoni hija tassew importanti. Jiena nixtieq li fid-diskussjonijiet li ġejjin niżguraw li niddistingu bejn żewġ fenomeni differenti. Waħda meta jkonna bank fi kriżi u l-oħra hija meta jkonna kriżi bankarja. Din jekk niġġeneralizza hija huma żewġ problemi differenti. Meta jkonna kriżi bankarja, dan ikun riżultat ta' ġestjoni ħażina, modelli ta' negozju ħażina, sogri ħażina, tmexxija ħażina jew sida ħażina. U l-investimenti u t-titoli ikunu mitlufa. Iżda meta ikonna kriżi sistemika, kriżi tal-banek, dawn jaslu esternament mill-banek. Hemm banek li huma preparati aħjar u hemm banek li huma inqas preparati. Iżda xorta waħda x-xokk ħet il sistema kollha. U naħseb li dan ifisser li s situazzjoni hija kemm xejn differenti. It-telf normalment ikun possibbli li ikun possibbli li tirku praħ jekk ikun hemm problema eh, kriżi sistemika, xaġa li tittiġielet f'każ ta' kriżi hija l-biża. U bħalma intqal huwa li dak li rridu nibżgħu minnu huwa l-biża stess. U din hija problema li tibqa' fi kriżi bankarja sistemika. U għalhekk naħseb li l-odot li proponow il-Kummissjoni huma importanti li nisseparaw bejn assi tajbin u ħsina, il-beħ ta' bank, istituzzjoni u anke il-fondi ta' salvataġġ. Iżda naħseb li tkunx tkun il-kriżi jew flima skala nkunu qegħdin mill-kriżi bankarja jew il-kriżi tal-banek hemm ħtieġa li jkollna aktar odot garanziji pubbliċi, Sida temporanja jew parzjali u li fi żmien ta' kriżi naħseb li jkun iktar aċċettabbli iva għal ħaġa u iva l-oħra. Għaliex ħafna drabi l-valuri jkunu rkuprati meta tirkupra l-ekonomija u da mhux il-każ meta jkollok bank wieħed fi kriżi. U għalhekk xi oħra li nixtieq niddiskuti fil-kumitat flimkien max-shadows huwa dwar kif nistgħu niżguraw li konna l-odot kollha neċessarji sabiex niġġieldu kontra l-biża fejn ħadd ieħor ma jista' jiġġieled il-biża fis-sistema bankari, l-istati membri pereżempju l-gvernijiet, u rridu niżguraw dan il-fatt. Importanti Ninnotaw li fil-kriżi aktar qalila bankarja rajna li dawn l-istrumenti kienu kruċjali biex l-affarijiet insolvuhom. Dawk li jafuni jafu li ma tantxina soċjalista u għalhekk meta nitkellem dwar il-sida temporanja u pubblika mhux kif mhux qed nara bħala soċjalizzazzjoni tal-banek. Nista' ngħid l-Sur Lodvikson li dan qed nagħmlu mhux biex ikun hemm privatizzazzjoni tal-kriżi bankarja, imma rridu nkunu ċari. Sinjura President, rridu nidefinixxu il-pjanijiet ta' rkupru u rridu nidefinixxu meta l-awtoritajiet ser jibdow jaħdmu meta jkun hemm l-intervent min-naħa tal-Istati Membri. Il-proposta ta' manager speċjali pereżempju ħaj toħloq problema ta' minu responsabbli u jiena lesni diskutija ma' shadows din jista' jkun li manager speċjali ta' istituzzjoni kun iktar mm, kollu xolijiet tal-qalbu mill-li xol ta' kupru. Importanti li il-bejlin il-fond ta' salvataċ jaħdem biex dan najdu li darba l-dajem li huwa strument aħjar li kollok biex tużaħ, għalix meta kollok tużaħ, qed tisog li jkun hemm problemi oħrajn, problemi li tinfirex il-kriżi, li jkun hemm banek u istituzzjonijiet oħrajn li jidħlu iktar kriżi qalila u problemi qalila. U għalhekk irridu nżguraw l-istrument ta' bail-in ikun jista' jaħdem anki fi kriżi bankarja qalila. U naf li hemm diskussjonijiet u proposti mix shadows fir-rigward li nindirizzaw l-istrument tal-bail-in naħseb li huwa mod kostruttiv, iżda rridu niżguraw kif ħan indirizzaw skemi ta' garanzija depożitu u anki il-fondi ta' riżoluzzjoni. B'tali mod li nkun nistgħu nsolvu l-problemi u dan nixtieq intenniħ meta nispiċċaw nispiċċa l-preżentazzjoni tiegħi dalwaqt. Rridu Irridu nagħmlu dan tal mod biex niksbu riżultati biex dawn l-affarijiet indaħluhom fis-seħħ għaliex inkella mhux qed nindirizzaw l-affarijiet diffiċli li għaddejjem minnhom mill-isfidi li hemm u mhux qed nagħmlu l-almu biex l-Unjoni nżommuha maquda flimkien. Grazzi. Grazzi, issa vera qed jafas il-ħin, ġifieri ħajkolli nitlob lix-shadows biex iżommu ma' tlet minuti fid-diskors tagħhom u l-kellima l-oħra mbagħad naħseb laqas biss ikolna ċans eh, noħduhom. Elis l-ewwel. Grazzi ħafna, Signor President, jena ħan iprofa nżom ma' tlet minuti li tajtna. Ħan il-limita ruħi għal biss ftit punti. Grazzi tal l-ispirtu ta' kooperazzjoni li rapporter proset aħna jena naħdmu anke fuq affarijiet oħra flimkien u nittama li naxina nkunu produttivi u kol fuq dan il-punt. Il-Parlament Ewropew fl-2010 Ġunju kien ifferma opinjoni globali propju fuq kif krizi kriżi sistemika fil-banek tista' tiġi indirizzata xi punti li għandna hemmhekk għadhom validi sissa. Dan ir-rapport kien jaqa' taħt artiklu 42 u għalhekk il-Kummissjoni kellha taġixxi f'konformità miegħu. Din l-azzjoni ġiet posposta bina naraw biss il riżultati wara li faqqat kriżi enormi. Huwa biss l-istadju tant tard li fl-aħħar bejna naraw il-miżuri ta' di proposta leġislattivi li aħna nilqaw għax fuq kollox aħjar tard mill-li għattu aħna interessati fil-wol attiv f'dan il-proċess. Nishtiq infakkarkom ftit fil-miri li suppost għandhom jimxu ma dan ix xol ġifiri kif ħassir il-ġestjoni ta' bank li jkun għaddej minn sitwazzjoni ħażina. Il-miri huma l-ewwel net li naqsu l-ispejjeż sistemiċi ta' falliment mhux koordinati tini net. Importanti natu garanzija depositi u l-attivitajiet attwali. It-tielet net għandek bżonn taċċerta li l-kontribwenti fiskali ma jkollhom xi ħalsu għal bank li qiegħed ifalli. raba punt għandna bżonn noħorġu minn din l-ispirali ta' dejn sovran Dawn huma fejt idu nżommu f'moħħna, dan huwa bozz ħareċ ħareġ flimkien ma' għat ta' testi oħra u dawn qegħdin ħarsu lejn il- futur imbiet jew mezzan ma nistawx ninjorawhom dawn l-ewwel deċiżjoni li jtieħu dal-kumitat huwa li jistudja sa fejn dawn it-testi leġislattivi jirriflettu id-dejta u d-deċiżjonijiet li jkunu tqajmu. Kif ukoll xi punti id-direttiva li qegħdin nħarsu mhux dejjem jaqblu mal-viżjoni għal li għana fuq aktar tul ta' żmien. Fl-aħħar nett, ejja nqisu l-konsekwenzi ta' dak li ġara fl-26 ta' ġunju 2012 bl-inizjattivi tal-erba presidenti kienem il-rapport fuq Unjoni Ekonomika u Monetarja ġenwina segwita mill-inizjattivi tal-Kummissjoni inkluż Roadmap lejn Unjoni Bankarja. Dan ħax punt importanti mit testa Ġunju li nħareġ mill-Presidenta tal-Kummissjoni u tassew għandna bżonn Inqisu eżattament kif ħankunu qegħdin iddefinixxu li ma entità ħatkun inkarigata mill-kwistjoni tal-banek jekk dan il-bank ikun preżenti f'ħafna pajjiżi u jkun bank sistemiku qed nagħlaq, Sinjura President. U n-netwerk għal garanziji ta' depożitu hawnhekk hemm proposta Ara, daqshekk ħanala ħaniqaf President. Skużani, Toqdux eh, tajdu affarijiet zbieħ u konklużjonijiet u eh, memx frilli insomma, jdu li għandkom tejdu. Skużani, Sharon, ma ma tamilx sens illi kullħat dam pajla ma nafx kemm. Le, kullħat jitkellem kemm għandu ħin, inti diġa tkellemt, Wolf. Grazzi. Naħseb il kolna fur il proposta tal-Kummissjoni ġiet iktar tard milli kon konna għadin nittamaw, ma forsi mhix ħaġa ħażina sa frattant internaxxina naħsbu daqsxejn dwar il-supervizjoni bankarja aktar. Sibna wkoll dwar il-Fond Ewropew, Fond tal-Assigurazzjoni, sibna affarijiet ġodda li sa forsi anke nistgħu ninkorporawhom fit-test. Il-banek huma biex ngħidlek l-arterji tal-Unjoni Ewropea iwaslu għal dak kollox li nixtiequ. Il-proposta ta' kommissjoni għandha idea tajbin, hija strutturata tajjeb, ħafna mill-proposti huma sodi. Nibdew l-ewwel bil-miżuri ta' prevenzjoni għal banek kollha mbagħad pjanijiet ta' riżoluzzjoni għal kull bank individwali dik hija ħaġa tajba mbagħad għandna wkoll is-sistema ta' eh, intervenzjoni bikrija ħaġa importanti wkoll bit possibilità li jkollna xi tip ta' manager speċjali mbagħad ristrutturazzjoni u l-fażi ta' riżoluzzjoni permezz ta' l-istrumenti differenti ġifieri l-istruttura hija tajba u maħsuba sew. Il-Kummissjoni jidher ċari li ħasbet sew fuq daw il-kwistjonijiet u provat iddaħħal l-aspetti kollha. Però hemm xi punti li għandhom jiġu ikkonsidrati minn ġdid bħal proposti ġodda dwar is-supervizjoni u kooperazzjoni trans-Ewropea. Għuna kellu raġun rridu għawnek niprofaw u approċ uniformi fl-Unjoni Ewropea ma rridux li jkollna divizjoni bejn dak li qed jiġi fl-żona euro u dak li qed jiġi f'pajjiżi li mhumiex parti mill-euro. Kellna l-kriżi globali u rajna li kien hemm approċċi differenti f'pajjiżi differenti. Ta wasal il-mod il-waqt li l jisir isiru b'mod uniformi. Hemm xi punti li jridu ċarati definizzjonijiet, pereżempju l-istituzzjonijiet li huma ċans għandhom iktar ċans li jfallu kif ħan definixxu għad il-ħaġa. Mbagħad hemm ukoll daw id-definizzjonijiet li rridu naraw eżattament xi jdu nfissru u naċċertaw li l-miżuri u l-istrumenti r riżoluzzjoni ma jwaslu xa distorzjoni ta' kompetizzjoni u ksur tal-liġi ta' kompetizzjoni għanna unnek fl-Unjoni Ewropea il-strumenti tal-bejlin idea tajba, proposta tajba ma jridu jiġu eh, elaborati jizziet fil-mija. Nistaw naraħ bħala minimu taqblu. Li għadin nitkellmu dwar l-ewwel approċ sempliciment. Biex nikonkludi, jidin zammu f-mohna li settur finanzjarju huwa settur li irrit jiġi konsolidat. Ma nix nibżaw minna dil-ħagġa, jekk kunem hemm bżonn ta' konsolidazzjoni, mela nikkonsolidaw u ma nix laqas nilimitaw dan biss l banek irridu wkoll naħsbu dwar il-fond ta' investiment, is-settur tal-assigurazzjoni, forsi dawn ukoll għandhom jiġu koperti. Grazzi. Grazzi, vop Filipp. Kjoġbuk. Grazzi President ħan biss fuq dawk il-punti li naħsbu li hemm bżonn jiena taw iktar attenzjoni. Id-daqsar il-fond ta' riżoluzzjoni milli nistgħu naraw jekk naqblu fuq il-kalendarju tagħna kummissjoni u l-ammonti li qegħdin jisemma qegħdin tkellmu dwar 75 biljun wara 20 sena li għal fond ta' riżoluzzjoni huwa probabbli mhux biżejjed sabiex inkunna nistgħu immexxu riżoluzzjoni ta' aktar minn bank jew tnejn, jiġifieri hemm limitazzjoni. Issa, tieni punt. Il sim ta' riskju, kemm irridu għaf tkun federali di risoluzzjoni la' fond din il-diskussjoni bħalissa tal-Unjoni Bankarja, u għonek nazbu li sim ta' fondi ta' risoluzzjoni fil proposta attuali xorta għadha bħala l-aħħar eh, rizort u ma tantx qed jingħata l-impressjoni li tassew ħajkun hemm dan it-tim tal-fondi tal-riżoluzzjoni bejn l-Istati membri imbagħad. Ġeneraw xed jiġri fid-diskussjoni dwar l-Unjoni Bankarja u minnaħa tagħna maħniġ daqshekk kuntenti bl-idea li ejja nippruvaw xem bħalissa qudiemna u mbagħad xi ħaġa tiġri Mbatt, wara naraw se jiġri skont dak li qed jiġri fid-diskussjoni tal-Unjoni Bankarja. Issa jekk aħna ħankunu determinati li nimxu lejn l-Unjoni Bankarja, li aħna jridu nużaw. Dak li għandna issa llum fuq il-garanziji tad depoziti u l-riżoluzzjoni bankarja nużaw il-proċess leġislattiv biex inżidu magħhom dak l-elementi li jkunu nieqsa sabiex il kompatibli kompatibbli mal-Unjoni Bankarja biex ngħidlek. Ġifidan dan huwa punt li rridu intu ħabta attenzjoni fl-opinjoni tagħna. Naf li kif għal Wolf u anki rapporter jaf aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex l-Unjoni nżomma maquda u ma noħolqux affarijiet li jaqsmu l-Ewropa fuq il-risoluzzjoni, l-autorità ta' risoluzzjoni ħamiex toġobniex li kien ħafna risoluzzjoni permezz tal-Komitat għandna nixtiequ li kwalunkwe autorità Ewropea tingħata seta' tassew vinkolanti. ħaġa li fl-opinjoni tagħna hija nieqsa mit-test aħna nixtiequ naraw xi tip ta' sellum ta' intervenzjonijiet biex ngħidlek, aħna ma narawx dana sempliċement test illi jgħidilna x'għandna nagħmlu meta tal affarijiet imorru ħażin, aħna rridu kollu illi kollna l-lat preventiv. ġifiri rridu naraw ukoll kif l-Awtorità ta' Rizoluzzjoni Ewropea tista' t-intervjeni sabiex tejn istituzzjoni li tkun qiegħda f'xifer il-kriżi, imma tkun għadha ma daħliċ fil-kriżi. Jiġifieri din hija xaġa importanti li xtaqt insemmi, ejja naħdmu fuq dan it-test ta' bażi ta' dak li qed jiġri fil- diskussjoni dwar l-Unjoni Bankarja naf li ħajkun hemm diskussjonijiet imqanqla, imma jiena jisni qed nħos li hemm iktar sens taqbil bejnietna milli hemm fl-ekoffin, ġifier jekk aħna nistgħu naqblu bejnietna naħdmu b'mod maqut naħdmu anke fuq is-CRD forna mela parlament jista' jagħmel tassew differenza, grazzi. Grazzi ħafna Viki. Grazzi, President, u naf li ħatma jaħdem Sfiq daqs il-rapporter tagħna bla dubju ħankunu l-koll qegħdin naħdmu bisħieħ aħna m'għidux banek li jfallu, aħna jdu banek li jaħdmu sew li kapaċi jiselfu l-flus, kapaċi jgħinu l-ekonomija għax meta bank falli aħna m'għidux il dak il-bank illi jkun fi kriżi iwassal għal kriżi bankarja kif qed int. U laqas ma rridu li l-kontribanti jkollhom iħallsu għal ħsara li sar għax dira twassal għal eh, erda tal-ekonomija. Issa, punt aktar wiesa, inti trid il-leġizlazzjoni ta' qabel il-kriżi tkun tajba wkoll aħna fatajna fuq CRD f'Mejju l-bieraħ lura Aħna l-kom proposta ta' missjoni fuq il-kompromess u likwidità jekk il-Kummissjoni tixtieq li tassew dan kollu illa stuħsar miliet irridu nibdew naħdmu daqsxejn iktar brata maġra forsi l-Kummissjoni tista' tiġi triologi apparti l-MPs għax aħna qegħdin nagħmlu dak kollu nistgħu żed minn hekk ma tistax tippretendi nagħmlu. Aħna tal-inna li għanna bżon ta' pjanijiet ta' kupru, ta' rizoluzzjoni li għanna bżon ta' strumenti kapitali, differenza bejn eh, writing down għal eh, kumpanija li ma tkunx f'sitwazzjoni ta' kriżi milli għal xi ħaġa li tkun ġifiri hemm bżonn li narawha din il-ħaġa mbagħad kuntenti li wkoll hemm is-sitwazzjoni tal-manager speċjali til tagħmel sens imma jidher illi hemm regoli sal moment meta l-bank ikun tassew mhux qiegħed jiffaċċja sitwazzjoni ta' kriżi, ġifiri Hemm bżonn li noqogħdu attenti dwar dan, rridu naħsbu għas-sew għaliex hemm ħafna affarijiet li tgħallimna fl-Ewropa meta ngħaddu il-flejjes pereżempju minn sussidjarju għal sussidjarju dan ukoll jidħol fi kwistjoni tas CRD u l-lingwaġġ li forsi m'iniex daqshekk komda bih dwar minoranzi, eccetera. Ma hija kwistjoni komplikata. Skema ta' garanzija ta' depositi ma tistax tapplika jkollna sistema waħda l-istati membri kollha din hija minn fissa żbaljata din il-ħaġa kiku u imbagħad naħseb li ħaġa stramba wkoll li il-proposta donnu edha timbloka referenzi depoziti anki għalix kienet it-trojka li għalet li l-banek Portugiżi s-sena li għaddit li huma jridu idaħlu eh, jintroduċu il-preferenzi ta' depozitu ġvidinija mod kif nevitaw il-fondi li kunu finanzjati minn qabel. Id-DCS ħadmet tajjeb f'xi pajjiżi u dini ħaġa tajba. Fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja u il- bilanċ bejn il-pajis eh, akkorjenti u dak eh, li kun home. Dawn huma affarijiet li kollha kustjoni li dun indarizzaw na kustjoni ta' lejba u koll il-kifat tevolvi dawn applikazzjoni tal-pajizi bħal tijaj fejn għandna banek kbar illi jaħdmu b'mod transatlantiku u imbagħad għandna kolleġi ta' riżoluzzjoni minnu volut u dawk per eżempju il- Federazzjoni Bankarja ta' Franza għalunna li huma imħazmin ħafna dwar il-konfidenzjalità fiħdan il-kulleġġi ta' Rizoluzzjoni Ġvidi kieċ ħaġa li wkoll dun nasbu ħafna l-fuqa. Grazzi ħafna naf li ma tantx għandkom ħin għanna xi li jixtieq jitkellem fisem il-gwie. Le, mela dejjem jgħin kollox. Ah, ħat itkellem għagwa, alright. Fidejk mela, Sinjura, Grazzi. Skużani, l-rapporter ma nexxilix li nisba prezentazzjoni tiegħu laqas ma dak il qalu l-kollegi għaliex kelli nippreżenta rapport jiena stess x'imkien ieħor. Però napprezza dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Inti semmejt qatt ta' tħassib u semmejt il-Komandi Ġenerali li saru jiddispeċinni jekk dan għati ġaqaluħ kollegi oħra imma l-ewwel punt huwa li jidu nżommu f'maħna l-fatt li din il-proposta li qegħdin diskutu ma taqax fih dan ir-riżoluzzjoni is-sistema ta' rizoluzzjoni bankarja Ewropea. Imma tirreferi għal mekkaniżmi ta' finanzjament hija sistema Ewropea imma fl-opinjoni għajem differenza kbira aħna nkunu ħafna iktar interessati kieku f'dan tal-ewwel f'dan tal-ewwel li semmejtu mhux tal-aħħar raġunijiet ovvji. Il-miri ewlenin tas-sistema x'inhuma. L-ewwel li aħna nżommu li, anzi, biex ma, ma jkunx hemm situazzjoni fejn il-kontribwenti kollha maħalsu u ma għaddan li jsiru jidu noqogħdu wkoll iktar attenti dwar il-prinċipju ta' proporzjonalità fuq id-depożiti ridu nipproteġu l-interessi ta' depozituri jkun importanti wkoll li naħsbu daqsxejn dwar il- paragun bejn studji differenti li saru anke biex naraw x'jistgħu jkunu il-konsekwenzi ta' kriżi. Umbat, il-ġerarkija li għanna fl-abbozz e kifinu. Jiena personalment naħseb li il-mekanizmu tal-rizoluzzjoni bankarja għandu jidħol biss ġara darba il-valur tal- elezzjonisti biss ikun ġindirizzat. Għalbek biss nkunu għadin ġiċu b'mod responsabli għal proposti li għanna għawnek f'dal-abbozz. Fl-axar għandi ta' dubju ma xek il il-percentax ta' depositi din hija għolja bizzejiet. Grazzi ħafna, issa maċ baqalna ħin għall-interpretazzjoni, ġifir grazzi li l-interpreti ta' dawk l-10 minuti addizjonali li tawna ma nafxek tridux li nkomplu bl-Inglis, dispjaċini, jew nkomplu bl-Inglis jew kalla ma nkomplux. Peter, tixtieq li nkomplu bl-Inglis? Tajjeb, sawa wis. So try to go in English. Um, the the proposal we have now